Good morning, ladies and gentlemen. Let's begin. Non sei Marteu? Mm. Non trossero un Marteu? Oh. Not alive. friends, please take your seats. We're going to begin. Aziz kollegi, jek joġobkom hudu postkom, ħanibdew il-laqa tagħna. So let's begin uh, by the adoption. Mela nibdew bil adozzjoni tal-agenda. kif eh, tafu dan huwa dokumenti illi tqassam, però għandna ċertu eh, talbiet tal-modifiki. Rapporter ehm, ta' dritt ta' inkjesta tal-Parlament eh, sur Ramon Jaregi tal-appell il-punt 6 fuq l-agenda fuq l-eżerċitar tal-dritt tal-Parlament għal-inkjesta jieġi indirizzat qabel il-voti. biex ikunu nistgħu nidebattuh u jekk il-membri jaqblu mbagħad nkunu nistgħu nivutaw fuq mandat ġdid tan-negozjati. Barra minn hekk fl-aħħar laqgħa ta' l-Afko nhar 22 ta' Ottubru il-Kumitat aċċetta l-proposta ta' rapporter biex jitħejja dokument ta' ħidma illi jrid jiġi ppreżentat fil-laqgħa tagħna ta' 3 ta' Deċembru. Rajna rieda minnħa tal-Kunsil biex negozjati eh, ikomplu eh, jimxu l-qoddim fuq din kwistjoni ra il-grupp ta' ħidma gag tal konsil eh, ħajpoġi dan il-punt fuq l-agenda fil-laqad tiegħu ta' dam. Imbagħad eh, Is-Sinjura Bresso, rapporter ta' rapport annwali tal-2014 fuq l ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni ġlieda kontra frodi talbet li punt seba tal-agenda tiġi indirizzata qabel il-voti u għallura nixtieq niproponi li punti 6 u 7 jiġu indirizzati eh, qabel il-voti biex bekna dal votazzjoni fl-10. Hemm oġġezzjonijiet? Sur Chaplin? Grazzi, Eva, eh, mhux oġġezzjoni sempliċement biex ngħid li jiddispeċini xi ftit minħabba li din l-agenda tbidlet fl-axħar minuta tal biraħ billejn naħseb li dan mhuwiex ġust. Fuqna naħseb eh, dan mhumiex qed eh, tibdiliet li għandhom isiru ma nafx eżattament fiex kien saru disalax, ma insomma, naħseb għal Okkazjonijiet futuri irridu nibqgħu mal-aġenda kif tkun ġiet negozjata. Qabel ma nibdew bid-dibattitu eh, fuq rapport ta' sur Rahel, insomma, nixtieq eh, ngħid kemm tgħinu ma' forsi nista' nagħmel dan eventwalment. Grazzi ħafna, nixtieq eh, ngħidlek l net li jiena naqbel misħiħ miegħek nifhem id-diffikultajiet li għandek daw tibdilijiet sar huwa kif eh, il-President waslet l-informazzjoni, waslu dawn it-talbiet. Imma, insomma, sarħu moħkom illi ħaniprofaw nevitaw situazzjoni bħal din fil-futura. Tajjeb, jekk taqblu allura anzi, etnara sinjura Bressa. Skużawni, sempliciment nixtieq nejt illi jumejn ilu aħna tlabna b'mod antiċipat li kien hemm tibdiliet soltu għal vot għandna bżonn iktar nies preżenti. Allura huwa mod biex ngħidlek kif aħna nkunu iktar organizzati. Ma insomma, jiena li xorta, għala li jiex. Għandi għaw satmim din il-għata dal-ħodu, ġifiri, kif kom xorta. Grazzi ħafna naraw naqra dan ma' sorħu Hubner u nevitaw situazzjonijiet bħal dawn. ġejjin. grazzi ħafna l aġenda adottata bl-emendi li semmejt. Naddu issa għaxi punti ta' informazzjoni. I'm now informed that Mrs. Ubner would like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 Nishtiq, għet nħassem li nbiġat li s-sur n-nejt illi l-intenzjoni tagħna bħala tiegħi bħala rapporter din dejjem kienet minħabba li negozjati mal-Kunsill mal-Kummissjoni kellha timxi skont il-linja illi aħna kellna fil-grupp ta' negozjati u li aħna kellna nikkonsultaw magħkom ukoll qabel ma nibdew kull tip ta' negozjati. Nixtieq nfakkarkom għalfejn aħna rġajn Rġajna din għawek nitkellmu fuq dan il-sujġett minn għajn man tawar wis nista' nispjegalkom fiex ninsabu bħala sitwazzjoni. Tiftakru li f'Mejju tas-sena 2012 fil-mandat leġislattiv ta' qabel parlament għall-ewwel darba adotta r-rapport ta' David Martin. Kien l-ewwel rapport li parlament approva sabiex jibda negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni Ġejn s-sena 2012-2014 f-sena u nofs dawn il-negozjati kienu edin jisiru għabbażi ta' dak il-rapport. Ma tlaħax fejn aħari, kienem forsi ċertu punti li dwaru aħna qarribna pożizzjoni tagħna li xurxin u issa minna ħadalafko aħna deċidejna li r-rapport mhuwiex mandux ikun bitlu foħna dotajnieh bl-intenzjoni illi dan il-dokument jibqa validu. Mbagħad fassil tas sena 2014 il-Parlament Ewropew approva dan ir-rapport. Sfortunatament, din l-adozzjoni ta' dan ir-rapport kienet qed issir bbażi tad-dokument li segretarjali ġenerali tal-Konsilju tal kummissjoni batu Eh, l-Parlament Ewropew bażita ittra fil-fatt li batu dawn is-segretarjati li tkellmu fuq oġġezzjonijiet ta' natura legali u qalu li hemm ċertu affarijiet li mhumiex aċċettabbli minħabba li hemm ċertu regoli li jmorru kontra it-trattat kif ukoll l-ordni legali Ewropea iżda apparti minn hekk il-Parlament Ewropew f'April tas-sena 2014 xorta vota favur dan id-dokument. Issa f'dan il-mandat leġislattiv il-ġdid jekk il-Kummissjoni hija jitlobni sabiex jiena inkopri il-tmexxija ta' dan is-suġġett jiena fil-fatt il dokument ta' ħidma fl-ewwel kiener ta' din is-sena ħalli nerġa' nippjana il-bidu mill-ġdid ta' dan id-dialogu mal-istituzzjonijiet. Min jannar li law kelli ħafna diskussjonijiet mal-Presidenza tal-Litwanja anke mal-rappresentanti tal-Kummissjoni. U ħabba ħafna affarijiet oħra li aħna mill-bidu konna din nippruvaw integru fil-diskussjoni. Iżda ma kienx possibbli illi aħna jkollna mandat minnaħa tal-Kunsil ħalli nerġgħu nibdew dan id-dialogu li fil-bidu kien beda bħala dialogu informali u ta' esplorazzjoni tal-possibiltajiet. Aħna ma nafux eżatt kienu il-problemi, eh, iżda il-possibiltajiet illi aħna fil-fatt konna proċess ta' dialogu ħalli nkunu nafu x'kienu l-problemi x'jistgħu jkunu soluzzjonijiet. Ma setax isir, il-Kunsill sfortunatament qatt ma kellu permess, qatt ma nħarġ dan il-permess, forsi minħabba li ma kienx hemm maġġoranza favur dan ir-rapport iżda laqat li kienu organizzati propja propju dwar dan is-suġġett seta issir biss waħda minnhom fix-xahar ta' Ġunju fejn kien hemm rappreżentanti tal-Kummissjoni u fil-fatt kien hemm ukoll preżenza minna tal-Kunsil tal-aħħar minuta mħabbar il-lej ta' qabel il-Presidenza tal-Litwani għallunna li ħajkunu prezenti. Unbat fqajna d-dejjinek sa' settembru sakemm ma bdejna bil-Presidenza tal-Lussemburgu. Jiena niftakar illi kienem laqa fil-bidu tal-mandat tal-Presidenza tal-Lussemburgu jiena tlaft l-Presidenza tal-Lussemburgu illi issolvu din il-problema ta' nuqqas ta' komunikazzjoni effettiva. Jiena kelli ħafna laqat mal-grupp tal-Presidenza tal-Lussemburgu batna ħafna ittri li xurxin u kol dwar xistaw ikunu il-kondizjonijiet għalli għabbażi taħħom il-Kunsil jista jadotta mandat ta' negozjati. U jiena nista' ngħidilkom li fil-fatt dan il-proċess kollu wassalna għalfejn ninsabu il-lum. Aħna qegħdin naraw illi rida tajba illi kienem fil-rapport ma kunux bizzejiet laqas il-lan ewlini ta' dan il-rapport u aħna għedin naraw li mill-kunsil memx irrida illi fil-fat jelbu dawn id-diffikultajiet legali illi huma prezentaw fid-dokument ta' April 2014 qabel l-approvazzjoni ta' dan l-istess dokument mill-Parlament Ewropew U fil-fatt, edin naraw li aħna minnaħa tal-Kumitat, afkor nishtiqu illi insolvu dawn il-problemi legali permezz ta' soluzzjonijiet ġodda. Speċjalment minħabba li dan il-dokument, il-rapport ta' David Martin kien adottat. Il-fatt huwa li għandna bżonn ta' soluzzjonijiet ġodda minħabba li m'għandniex id-dritt ta' investigazzjoni u analiżi jekk aħna ma jkollniex ftehim ma' istituzzjonijiet l-oħrajn. Żgur li le mhux ħad ġri sinjuri, jew ħaniftehmu mal-Kunsil mal-Komissjoni dwar dan id-dokument il-ġdid u hemm bżonn li nibdlu paragrafi sħaħ, inkella żgur mhux ħajkun hemm ftin fuq l-ebda dokument. Meħabba li kif jgħid l-artiklu 126 ta' trattat aħna qegħdin naraw li dritt ta' investigazzjoni u analiżi ħajkun hemm bżonn l-approvazzjoni l-permess li joħroġ mill-Konsil mill-Kummissjoni u din dan il-permess li nibdew l-investigazzjoni tagħna mux ma nħarriċ mill konsil u mill-Kummissjoni. Jena naħseb illi hemm diskussjoni legali u għalhekk u anka diskussjoni politika u għalhekk huma qegħdin joqogħdu pass lura minħabba illi naturalment il-Parlament Ewropew jixtieq jiżgura illi il-kapaċitajiet tal-Kumitat ta' Investigazzjoni ikunu verament importanti ħalli dawn id-drittijiet ta' investigazzjoni li huwa marbuta mal-mandat tal-Parlament Ewropew verament jistgħu waslu għatmim ta' investigazzjoni b'suċċess ħalli bekk. Aħna nimxu skont id-deċiżjoni li tieħed li tieħdet inizjalment mill-Parlament Ewropew iżda dan mbagħad jaffettwa bosta problemi differenti dwar il-fatt jekk dan is-suġġett huwiex suġġett tal-investigazzjonijiet fil-pajjiżi oħrajn qed nitkellmu wkoll fuq il-livell ta' konfidenzjali ta' dawn dokumenti fuq il possibil ta' kompetenza ta' parteċipazzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew li jitlop li jidhru ċertu xhieda hemm ċertu problemi u l-enim xi ħames jew sitt problemi f'xi 20 artiklu ta' dan id-dokument li jitolbu li jintlaħaq ftehim ġdid. Mhux ftehim ġdid, insomma qed nagħmel żball ngħidlu ġdid, minħabba dan il-ftehim qatt ma' seħu għatman tlaħa bejn istazzjoniet. Hemm bżonn li jintlaħaq ftehim sabiex l-ewwel jinħarġ dan il-permess. Din hija l-aħħar opportunità sabiex naraw il-Kunsill jerġa' jirrivedi il-pożizzjoni tiegħu jaċċetta li jibni dawn il-proċeduri ta' investigazzjoni. Jiena naħseb li dan huwa il muftiħ biex ngħidlek ta' kollox, dan huwa dokument li aħna għandna bżonn. Jiena nista' seħilkom raskom li dan il-dokument illi aħna ħdimna fuqu ħafna l-Kunsill jista' jaċċettaħ bħala bażi tar-rida politika tal-Kumitat Afko illi jixti illi jilħaq dan il fejm li tantu ma meħtieġ. Dawn in-negozjati qegħdin isiru sabiex mbagħad fl-aħħar il-Kunsill jaċċetta il-mandat ta' negozjar mal-Parlamentu mal-Kummissjoni. U allura jekk isirek jinfetaħ il- jinfetħu negozjati formali. U nixtieq illi ngħid li sur Soflin kif ukoll is-Sur Vilan illi fissim il-Pepe għalli li u jixtieq li jkun hemm diskussjoni preliminari ma' dawk li huma involuti. Iva, Jiena għandix problemi f'dan nixtieq li fuq dan. Il-dokument imbagħad meta l-Kunsill ikun qiegħed jgħidilna li jaċċetta il-mandat ta' negozjati, naturalment il-kumitati li huwa il-kumitat li huwa responsabbli għal negozjati mbagħad jibda jlaqana b'mod preliminari, ikollna laqat mal-Presidenza Hubner kif ukoll ma' dawk li huma responsabbli għal negozjati skont l-artiklu 73 tal-regol ta' proċedura tal-Parlament ikun qed jistabilixxi l-bażi ta' negozjati għal dan il-Kumitat. Jiena nixtieq ngħidilkom li dan huwa pass verament meħtieġ u importanti u nixtieq intemm id-diskors tiegħi billi ngħid li jekk din il-mossa mhix ħassolvi l-problema b'mod definittiv, aħna rridu nitkellmu mal-President ta' Hubner, mal-koordinaturi tal-gruppi kollha ħalli nistgħu nitraw fuq l-ola level possibli u nelbu dan il-konflitt bejn l-istituzzjonijiet li huwa verament rilevanti minħabba li aħna għandna l-mandat ta' trattat għal l-inizjattiva leġislattiva u aħna rridu nirrispettaw il-trattat u jekk hemm irrida li jsiru negozjati il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill jistgħu jkomplu dawn negozjati din tista' tkun konsegwenza fil-fatt ta' xi ħaġa li ma nixtieqx li jkun hemm dan il-konflitt bejn l-istituzzjonijiet u dak li qed nipproponu huwa l-iktar saqli li nittamaw illi mbagħad jista' jwassalna illi f'jannar ikollna negozjati formali mal-gruppi kollha li huma involuti mal-Kunsill mal-Kummissjoni Ewropea. Ringrazzjakom. Thank you very much. The proposal is clear. Grazie ħafna. Il-proposta hija ċara. Iva, grazzi fil-qasir. Nasta bisura mela, unek għamel bitu ġal tajba. Kolla irrid isir mod ċar, dan huwa dasija tassew importanti, tassew kumpless. U naħseb li l-komplessità ġejja mill- realtà fejn jintaqaw ehm, il-liġi politika Ikolli ngħid li s-seta ta' dan il-Parlament eh, hija evoluta dan il-proċess eh, minħabba li eh, aħna ingħatatilna s-seta mill-ċittadini aħna fost is t tagħna id-dritt ta' inkjesta. Hemm ukoll ċertu sensibiltajiet tal-istati membri huwa vera dan intom semmejtuh. Per eżempju, nafu li hemm ċertu komitati ta' inkjesta kif f'ċertu stati membri dawn kollha huma punti varji li jortu ma' xulxin u rridu naħdhom in konsiderazzjoni Jena niftakar eh, dan il-kumitat anke taħt eh, mandat tal-parlament oħra, ma niftakarx eżattament eh, kemm imur lura, imma nafu li kompla jikber bizmien. Tassew kontenti biex li għetwetta, surraħel, u kompli għaddej kif inti b'negozjati ma l-istituzzjonijiet l-oħra. Grazzi. Grazzi ħafna. Sera Breza. Signora Breza. Grazzi, Sur President, anka minna ħatana. Naqblu fuq il-proċedura illi qed jissuġġerixxi l-kolleg. Jidirli li li huwa l-aħjar mod li bih nindirizzaw din il-kwestjoni. Anke l-ħidma li jagħmel il-negozjatur biex jinforma l-gruppi kollha permezz tax-shadows u l-koordinaturi kif jixtiequ. Imbagħad nittamaw li fl-aħħar jirnexxina din id-darba noħorġu b'riżultat pożittiv. Ma naħsibx li hemm soluzzjoni alternattiva li finaċċettaw li ninnegozjaw. Għaliex aħna xorta għandna l-mandat u naħseb li huwa importanti li natu definizzjoni, eh, kolna test definiti u eh, jista' jkun li hemm ċertu affarijiet li mhumiex ċari, imma naħseb li hemm bżonn li insibu soluzzjoni fl-aħħar mill-aħħar. Nafda fil-kapaċitajiet ta' Ramon bħala negozjatur u nawguralu. Maċ, Mr. Terry Capras. Grazzi, eh, Sir Terry Capras. Skużawni, grazzi naħseb li aħna nistaw naqblu uh, kompletament mal-proposta din miex kusene faċli, pero nawguraw l ukoll uh, suċess uh, biex aħna jekk għal ħajrit ikunu nistaw niksbu ir-riżultati illi dejjem niġeldu għalihom. Grazzi. Majtu Gariflo. Si, Tajjeb, il-kelma li. Rejri ta' muċa xanjor. Grazie ħafna, Iva naf li inti ħabilek taħdem fuq dan is-suġġett għal ħafna snin u jekk hemm xi ħadd li huwa kapaċi li jaħdem situazzjoni daqshekk diffiċli u inti, ġifieri aħna verament nafu li nsabu f'sitwazzjoni ta' frustrazzjoni kbira ċertu kwestjonijiet li huma importanti ħafna li aħna minnaħat dan il-Parlament Ewropew nixtiequ illi nelbuhom però nafu biss nafu sewwa li dan ħajkun diffiċli ħafna nilħu l-għanijiet tagħna. Grazie ħafna m'hemmx talbi taħra l-kelma allura nduru eh, lura għal dan il-punt eh, meta naslu għal-voti. Naddu issa għal-punt seba' ma nafx eh, Ramon. Grazie ħafna nixtieq ngħid li vera kuntent li kulħadd qed jabda fija nispera ma Now to Grazie. Wis eh, naddu issa għal-punt seba tal-aġenda tagħna ġifieri rapport annwali tal-2014 fuq il-ħarsien tal-interessi finanzjari tal-Unjoni iġlieda kontra il-frodi. Nixtieq issa nagħti l kerma lis-Sinjura Bresso. biex tippreżenta l-pożizzjoni tagħha fuq l-emendi li ġevilna. Ikjorbok Mercedes. Thank you, President. Eh, Grazzi. Sir President, minn xan għotna me prezentazzjoni sħiħa mġdijt ta' dokumenti li deġa prezentajt fl-axar l-għatar komitat. Eh, punti għavlenin, pero eh, l-għonet simplifikazzjoni u distinzjoni bejn frodi u l-izbali kooperazzjoni mtejba bejn eh, l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea u raba punt eh, il l-kontrolli jkunu eh, orizzontali f'diversi oqsma politiċi u skont l-artiklu 325 ta' trattat. Aħna kellna b'kollox 28 l-emenda, nista' naċċetta 18 minnhom. Ħanissuġġerixxi żewġ kompromessi u sitta u seba emendi oħra ta' test. Nishtiq. Nisħaq eh, li għamil sforzi kbar diversi emendi ma' soġġetti differenti u li nishtiq eh, nisħaq l ewel iktar trasparenza fil-proċeduri, fir-reklamar ta' kif jitużaw il-flejes pubbliċi fuq livell Ewropew u nazzjonali, per eżempju b'appell billi s-servizzi ta' koordinazzjoni kontra l-frodi jisaħħom it-tieni, iċ-ċarezza u tal-informazzjoni, per eżempju emenda 13, l-indipendenza tal-kontrolli, emenda 12, wara l-inħaffu l-proċess tal-ħolqien ta' l-EPO, l-Uffiċċju tal-Persekutur Pubblika Ewropew, suġġett kumpless ieħor. Dan is-suġġett tresqu ħafna emendi jiena ħankun qed inressa kompromess biex kemm jista' jkun nieħu konsiderazzjoni l-maġġor parti tagħhom fl-aħħar mhux l-inqas il-pubblikazzjoni tal-evalwazzjoni u il stimiet mal-kumpaniji tat-tabak. Naħseb li nista' nieqaf hawnhekk ma narax problemi kbar bil-votazzjoni tal-emendi. Grazie ħafna. Signora Xaflin. Sur Xaflin. Grazie Iva. Sempliciment nishtiq eh, ringrazzja li Signora Bressa. Is-Sur Bressa għal-ħidma tagħha fuq dossier tant importanti. Eh, iva, dan huwa suġġett kompless imma naħseb inna innexxielek rizolvi xifis problem mux ħażin. Naħseb li il prosekutur pubblika Ewropew eh, hija idea li hija t twalità nafu li ċertament ħajkun hemm pożizzjoni li xi ħaġa ta' kompetenza nazzjonali, imma insomma f'termini ta' kontrollu trasparenza. Ċertament li naqblu rridu nintegrawhom u rridu naraw li kemm jista' jkun l-odot tagħna jkunu effeċenti 100%. Grazzi u proset mill-ġdid għall-biċċa xogħol li għamilt. Pascal? Duha, grazzi ħafna, Sir President ta' Malajra, jena li jiex deġa għajmna dan il-punt darba l-għadit. Xtieq ringrazzja Misinora Bresso xogħol taħħa u mill aħħar laqa naħseb li għanna rizultati ktar soddisfaċenti għaliex il-kommenti li għamilt waslu biex nkunu nistaw ehm, nifokaw iktar fuq l-essenzjali u naqorbu iktar lejn dak li tassew nixtiequ. Forsi eh, fuq il-Komitat ta' Supervizjoni l olaf u naqri iktar eh, kaut. Kem se jkun ipprovaw nifirdu l-olaf minn dan l-entità supervizorja fuq kwistjonijiet ta' budget. Ma nafx ma rridx noqgħod nisforza wis, imma naf li eh, hemm ċertu nis li eh, għadhom ma tinżilix ma tinżilhomx tajjeb din issa fuq il-korruzzjoni. Talba mm, u indikazzjonijiet li aħna nagħtu bħala kumitat eh, Sabi direttiva, direttiva meta dawn jiġu eh, trasposti, eh, li il-Kommissjoni iva, tista tara naqra eh, kif ehm, il-Kumitat irid jara naqra kif l-Istati membri jindirizzaw il-korruzzjoni mhux forsi jagħtu marki ma jaraw naqra wara li jiddaħlu leġislazzjoni ġodda kemm dawn huma effiċenti, kemm tassew qed tiġi miġġielda b'mod effettiv il-korruzzjoni. Grazzi, sammete. Ivan kaħna nishtu nejdu prosat minħabba l suġġerimenti li tresqu kienu elaborati b'mod tajjeb ħafna, b'mod li huwa xira u naħseb illi kienu mfasslin tajjeb tajjeb ħafna wkoll. Naħseb illi fil-fatt dan waħed mill-elementi l-iktar importanti nixtiew nerġgħu niksbu l-kredibilità li tlifna fajnejn iċ-ċittadini tagħna, speċjalment fil-pajjiż tagħna. Din xi ħaġa li għalina qed importanti ħafna. Ċerus Bresso. Għadda ħafna ħar kommenti mis-Sinjura Bresso nishtie l-ewenet ringrazzja l-intervenenti kolla tajjeb li nibqaw nirriflettu fuq il-kussjoniet li għadhom pendenti, sempliċement xtaqt nejt il-kollega Duran li jiva jien għandi eh, noqgħod ftit attenta mill-indikaturi eh, komposti eh, l-indiċi ta' korruzzjoni eh, hija komposta minn huwa kompost eh, minn diversi elementi huwa tasew diffiċli illi allura nqablu ehm, fejna fjem per eżempju l-indikaturi ta' l-efficienza bejn membru parlamentari u ieħor fejna fien, per eżempju, kemm ikun prezenti fil-plenarja, kemm jipparteċipa fil-proċedura tal-KHDI, ġifiri jiena nitlob ftit kawtela li nużaw dawn il-metodi għabbażi eh, ta' sistema li mhux forsi dejjem effettiva, ma insomma jiena ħa nirrifletti xi ftit u nitlob ukoll il-kollegi l-oħra fl-awla biex jirriflettu fuq dan eventualment eh, nistaw nsibu eh, soluzzjoni billi nejdu sma ħan ikkonsidraw dan li qabel ma wieħed ressa indikaturi jew kella indiċi li tkun hemm interess biex eh, niddiskutuh fid-dettall imma naħseb eh, irridu noqgħod inti li ma nħaltux il ħas l-basal, ma nħaltux dawn id-diversi elementi flimkien ippruvaw eh, inqablu. Ej, veħe, u nistan kompli għaddem biss il-ħassar basal, nista' nagħmlu kawla ta' tajba, mela. naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar nassorċa li ma t-reprezenta xejn ir-realtà li qegħdin fiha. Jiena minix kontra imma għandi dubji seri. Ġifieri ħan kompli nitkellem ma' Sur Dura u naraw naqra x'ista ikun hemm wara. Grazzi ħafna. Mela, narqu dan il-punt fuq l-agenda naħseb aħjar jekk ngħaddi eh, is-sede li Senjura Hubner li għadha kif isħebet magħna. U ħanaddu mill-ewwel għal punt ta' informazzjoni, aħbarijiet. I'm sorry, we just had the meeting with uh, uh, Iva, skużawni, għax kelli eh, il-laqa Koreper fuq il-liġi elettorali skużawni. Nixtieq ninformakom fuq deċiżjonijiet eh, li tieħdu minn koordinaturi nhar id-29 ta' mill-koordinaturi nhar id-29 ta' Ottubru eh, ġi deċis eh, li ġi nominat is-Sur Ramon Haregi fuq l-rapport ta' inizjattiva fuq l demokratija fl-Unjoni Ewropea potenzjal u sfidi. Sur Pascal Turam mill-ħodor u lejjelli ġi maħtur rapporter fuq l-opinjoni tal-afko dwar il-rapport tal-Komitat tal-Kontroll Budgetorju għad distrax tal-2014 fuq il-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea b'referenza għal-Kunsil u għal-Kunsil Ewropew. Imbagħad indikajna li il-PPE ħajindika ħajroġ bi rapporter tiegħu fuq l-opinjoni tal-afko għal rapport eh, tal-libe fuq rapport tal-2014 fuq l-applikazzjoni tal-Karta Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali. Naddi għal rapport eh, li għalli ħahna applikajna għal konferenza tal-presidenti eh, tal-koordinaturi kienem proposta biex għal darboħra it-titlu jimbidel għal dan il-rapport it-titlu pero ġi suġġerit li jinżam u il-presidenti tal-komitat ġi mitlub illi iressa dan lil-komitat tal-presidenti lil-ikon. Il-titlu huwa Enhancing Democratic Accountability of the European Governance and Institutional Challenge. Irċevejna litri mill-president tat-tax, is-sur Alain Lamassur, fuq eh, l-attitudni eh, xejn kooperativa ta' ċertu korporazzjoniet multinazzjonali eh, nafu li kienem xogħol fuq tax rulings minnaħa tal-Kumitat Taxe u deċidejna li dawn l-litri għandhom ikunu diskussi fi xogħol tal-grupp skont regoli ta' proċeduri u skont it-tibdiliet li sta' jkun fi regoli ta' proċeduri. Aħna ikon sidrajna bħala koordinaturi illi din hija kwistjoni li tiġi indirezza fil-qafas tar-rapport ta' Sur Gigold fuq trasparenza, il-kontabilità, l-accountability, l-integrità ta' l-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Ehm, anki s-Sur Verhofstadt irid jiġi informat ehm, minnaħa tal-President biex ikun jista' mm, jikkonsidera kif suppost mm, u jara naqra mm, xinu mar problemi fil-kontest tan negozjati għal IIA ġdid fuq eh, aħjar fuq regolazzjoni aħjar. Issa fuq eh, mozzjonijiet proposti għal rezoluzzjoni eh, l-ewwel fuq il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni dwar referendum biex Renju Unit tħalli l-Unjoni fil-qafas ta' rapport tal-AFCO, rapporter tagħna is-sur Verhofstadt, rapport imsemmi huwa possible evolutions and adjustments of the current institutional setup of the European Union. Mbagħad għandna il-mozzjoni għal rezoluzzjoni fuq l-infie Ewropew għal-komunikazzjoni l-idea hija li ma nżidux il-nefqa imma insomma nistaw naraw naqra li nas u dana il-Kumitat ta' Kontroll tal-Budget u naraw naqra xikun li nżitu eh, hemmhekk forsi fuq l lotja ta' kompetenzi ġodda. Hemm mbagħad il-mozzjoni riżoluzzjoni fuq trattament diskriminazzjoni ta' membri eh, mhux affiljati din eh, ħatiġi modija l-grupp ta' ħidma għal-konsiderazzjoni mbagħad eh, ħajkunem mux eh, mhux ħajkun hemm eh, follow-up autonomu fuq il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni għal iktar trasparenza għall istituzzjonijiet Ewropea. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet mill-koordinatura allura nikkunsidrhom approvati f'edan dan il-kumitat. Issa fuq iż-żjara ppjanata fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja l-idea hija illi din iżjara tiġi organizzata preferibilment eh, nar l-24 jew nkella il-ħamis 28 ta' nar 2016 u sarħu moħkom aħna ħana informakom bil-qoddim dwar il-data. Issa, għanna il-vot flasha iġifiri sospendilla eh, matur 15 minuti. Grazzi. Dear colleagues, I would like to start the vote. We have three issues to address during the voting. Ġessi nixtieq nibdew nibbil-votazzjoni hemm tliet punti li nixtieq niddiskutu. L-ewwel għandna l-punt li ddiskutejna ġifieri ta' Ramon Hawregi. U nixtieq li nifurmakom milli aħna ħajkollna votazzjoni diskussjoni fuq l-orientazzjoni politika ta' dan id-dokument ta' ħidma u bħal afkodi nikkonfermaw it-ħassib tal-kunsil illi fil-fat aħna ħandrizzaw it-ħassib tal-kunsil u illi eċnatu l-mandat l-Remon ħalli kompli bitħija negozjati u nittamaw li l-Kumitat, l kumissjoni jkun jistaw jibdew iħejruhom ħalli bdew bin-negozjati formali. Il-negozjati formali nfakkarkom illi ħajkunu jiddependu fuq id-deċiżjoni tagħna tal-mandat formali u ma li nistabilixxu wkoll il-grupp tan-negozjati wara li konna l-konferma naturalment minħat tal-Kunsill li huma jixtiequ illi jinnegozjaw magħna qabbażi ta' dak illi aħna ksibna sissa. Ġifieri jiena nixtieq illi nsaqsikom issa jekk intom tivvutawx favur għedin imferxin iktar fil-ġnub, memħat fil-nofs, għallura ħansaqsi unħares l-law l-iktar. Minu għafavur, minu kontra, ħatmu kontra, minu t-jassjeni, ħat. Tajab, mela Ramon, għandek il-mandat li jinti tlabtna. Issa nishtiq li naddi għattini punt fuq l-agenda li rridu nivvutaw fuqu għanna l-opinjoni ta' Paolo Rangel fuq il wall tal-korpi Ewropej. Ok, okay, can we can we start vote? Yeah, okay, compromise um, A, who's in favor? Mela, compromise A, minu favor kontra astensjonijiet għaddiet. l dan numru 3 minn huwa favur. Kontra aħjar nerġgħu nivutaw fuq l-emenda numru 3 votazzjoni miftuħa. What is the EVP e doing? I don't know. I don't know. Okay, yeah. The vote is closed. Nala, votazzjoni ma l-emenda numru 4. Minu a favur, kontra, aħjar nivita votazzjoni elettronika kieġobkom. Closed. And it is. Na, votazzjoni għaddit. Emenda numru 5, minu favur, kontra, nasa taħjar nivita votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. Yeah, we try. Yeah. We are doing our best here. Qed namlu mill-aħjar mill-aħħar tagħna. Mela nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet, l-emenda numru sitta. Votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur, kontra. Naħseb għana l-istess Rizultat iżda sfortunatament aħjar li għall-ewwel parti nivuta votazzjoni elettronika kieġobkom. The vote is closed. It's 9 to 8, so we can we just vote? Disa favur minja kontra mela fuq it-tieni parti aħjar nivutaw mill-ewwel b'mod elettroniku kieġobkom. Nal il-votazzjoni. Għaddit ukoll. Naddu issa kompromess B, minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess C, minu favur. Għanna vot maqsum ma'wek f'żewġ partijiet fuq kompromess C, minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, u tini part favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Naddu s-elementa numru 11, mu favur. Kontra sanzjoniet, għaddiet, emenda numru 12, vot maqsum zewġ partijiet, l-ewwel parti tal-emenda 12, favur, kontra sanzjoniet, għaddiet, tieni parti favur, kontra astenzjoniet, għaddiet. Naddu s-elementa numru 13, minn favur, kontra Assenzjonijiet maltiċ emenda 14 minu favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 15 minu favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 16 minu favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 17 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 18 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 19 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 20 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 21 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 22 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 23 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 24 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 25 favur kontra astenzjoniet għaddit. Naħseb. Jek tixtiequ ħjer nikkontrollaw il-votazzjoni ta' 25 kieġa f'kun Nala, votazzjoni Sej, xidġalek? Sitta favur kontra stanzjonijiet naħseb għaddit. Imma darboħra ħjar niverifika per ta' votazzjoni elettronika kieġu kum votaw fuq 26. Nara, votazzjoni għaddit din ukoll emenda 27 favur kontra aħjar niverifikaw 27 ukoll. Votazzjoni miftuħa, nagħmel votazzjoni. Għaddiet. 8 favur, 7 kontra. 28 favur kontra. Aħjar verifikaw 28 kieġu kon votaw. Għaddiet, kompromess de minu favur, kontra stanzjoniet għaddiet, 30 favur kontra stanzjoniet maddiċ, 30 favur kontra stanzjoniet maddiċ, 32 favur kontra stanzjoniet għaddiet, 33 favur kontra stanzjoniet għaddiet, 34 favur kontra sanzjoniet maddiċ, 35 favur kontra sanzjonijiet għaddit, kompromess E favur kontra sanzjonijiet għaddit, 38 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 41 favur kontra jekk tixtiequ aħjar oh, nikkontrollaw il-votazzjoni ta' 41 nagħlaq votazzjoni. għaddit. 42 favur kontra sanzjoniet għaddit. 43 favur kontra sanzjoniet ma għaddit. 44 vot maqsum żewġ partijiet l parti minu favur kontra stazzjonijiet aħjar li verifikaw numru 44 l-ewwel parti. Iġobkom. Nara votazzjoni maddiċ. ddiċ. Tini parti favur. Tini parti ma nix nivutaw fuq għamela sa 45 favur kontra astenzjoniet. Maddiċ 46 favur kontra astenzjoniet. Maddiċ 47 favur kontra aħjar niverifikaw 47 kieġibkom nifutaw. Nara votazzjoni. Maddiċ 48 favur kontra stenzjoniet maddiċ 49 favur kontra jekk tixtiequ nistgħu issa nivvotaw fuq 49 permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom. Nagħlaq votazzjoni disa favur 8 kontra 10. Emenda numru 50 favur Aħjar nivitaw bil-sena l-sanka fuq ħansir il-kol, bieġabkom. Nara votazzjoni. Disa favur, disa kontra maddiċ. Wieħed ħamsin favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. il- punt kollu kemmu fuq dan ir-rapport. Na, bastjoni 13 favur tlita, kontra ġifiri, proset lilek Pawlo. Issa nistgħu Nista' nifurmakom li kienet il-proċedura tal-atti delegati li kienet marbuta mal-reġistrazzjoni tal-partiti politiċi Ewropej u kien hemm ukoll data ta' skadenza sabiex intom tesprimu l-oġġezzjoni tagħkom dwar il-kontenutu tħaddim tar-Reġistru tal-Partiti u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej u skont l-artiklu 105 id-data skadenza kienet 29 ta' Ottubru 2015 ħadd ma oġġezzjona, ħadd ma rekomendazzjoni jew talab illi d-votazzjoni ħatkun posposta ġifiri aħna maħniċ ħanresqu l-ebda mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq din kwestjoni zda kif kien darba ngħidilkom għal gruppi politiċi dejjem hemm l-opportunità li dawn l-14 membru jkunu jistgħu jresqu oġġezzjoni fuq il-livell tal-plenarja. Ġifieri naħseb li bekk semmejna l-votazzjoni u issa ħajkunna nieqfu ukoll għal pawża oħra minħabba li għaġġilna ħafna bil-votazzjonijiet u nerġgħu nibdew mbagħad bil laqatana mal-Parlamenti Nazzjonali fl-10 nofs Ġifiri nixtieq illi nwaqqaf il-laqgħa issa u mbagħad nerġgħu nibdew fl-xogħol.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

Uh, dear colleagues, I, I would like you to take the seats. Normally people who talk don't Kollegi, jekk joġobkom, ħodu postkom. Diffiċli li tisimawna jekk tkunu qegħdin titkellmu. Nixtieq nil-akom, nieħu għost, għawnek, għaxat qed nibdew din il-tradizzjoni um, ġdida Għax fil-komitat tagħna qatt ma kien ikollna dawn il-laqat interparlamentari. U t-nittamaw li, anzi, aħna grati li intom l-għajtu l-istadina tagħna. U daw kolla li għedin għawnek mill parlament Nazjonali, naħseb għanna 13 il-Parlament Nazjonali rappresentat għawnek illum. Nishtiq nilqa lil Mark Angel li huwa mill-President tal-Lussemburgu, Presidenza tal-Lussemburgu, Użda fil-Parlament tal-Lussemburgu huwa il-President tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej kif ukoll kooperazzjoni tal-Difiża u l-Immigrazzjoni. Fil-Kamra tad Deputati tal-Lussemburgu nixtieq ukoll nilqa' lill-Ministru Nikolas Schmidt Naħseb li jista' qed tibda tħossok li wasaltu fit-tmiem il-ħidma tagħkom Imma il-President tal-Lussemburgu għad għaddejja u rridu nużawa kemm jista' jkun sal-aħħar minuta. Għalhekk nirringrazzjaw il-Ministru tal-li qiegħed fostna. Konna qed nittamaw ukoll illi l-Viċi President tal-Kummissjoni Franz Timmermans illi wara li xtaq ikun mana iżda sfortunatament il-bira ġim sejjaħ biex ikunem laqa ta' emerġenza f'Ankara. palissa dejjin negozjati u diskussjonijiet bejn Unjoni Ewropea u l-Gvern Tork u kallu jattendi għal din il-laqa. Għanna li direttur Pascal Jardini li ser jkun qed jirrepreżenta lil viċi President tal-Kommissjoni. Mhux ħanoqgħod nilqa' lil kulħadd għax dejjem nħallil xi ħadd barra, nilqgħukom il-koll u anke l-kollegi tat Turkija u n-Norveġa mill-Parlament Nazzjonali tagħhom li qegħdin magħna hawnhekk illum u qed nieħu gost li qegħdin magħna hawnhekk. Nixtieq informakom ukoll illi minn Lord Tim Boswell li huwa l-President tal-Kumitat tal-Unjoni Ewropea fil-House of Lords fil-Renew Unit Irċivejna ittra minn għandu fejn qed jiġbet l-attenzjoni u qed juri itħassib tiegħu fuq il-fatt illi għaddeja din id-diskussjoni fl-ewwel parti tal-laqgħa tagħna. Għandna niddiskutu wkoll l iskutinju interparlamentari tal-Aġenziji Ewropej. Għalhekk fl-interventi tagħkom tistgħu tmorru lil mill-istituzzjonijiet Ewropej fid-diskussjoni tagħkom u tinkludu l-Aġenziji Ewropej jekk ikun hemm bżonn. Irċivejna anke kontribuzzjoni oħra mill Lord Boswell illi tqasmet li parteċipanti kollha. Din ġejja mill-laqa ta' tliet partiti tal-membri tal-House of Lords, il-House of Commons u l-Kumitat u l-MPs eh, tal-Unjoni tkellem laqa fil-5 ta' Novembru u e, dan id-dokument xtaqo jaqsmuh ma'kom u għalek aħna qassamnieh. Issa għalfejn qed niltaqgħu illum il-kol nafu għalfejn qegħdin hawn għaddejjin minn żmien diffiċli bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Imma bħala membri parlamentari rridu nħarsu lil-lin mill dawn l-affarijiet eh, dawn il-ġlidizzar li konna kull-jum Rridu nħarsu kollejn il-qafas istituzzjonali tagħna u kemm jippermettina nindirizzaw l-isfidi kollha li għandna qudiemna. Waħna għalhekk xtaqna li intom tiġu hawnhekk u tiddiskutu magħna dan ir-rapport ta' Sinjura Bresso u Elmar Brock fuq it-tizjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea permezz tal-użu sħiħ tal-Trattat tal-Lisbona u anke ir-rapport ta' Gajver Hofstadt. mil mill-Kumitat ukoll fuq l-evoluzzjonijiet possibbli u l-aġġustamenti tal- mm, tas-setup istituzzjonali attwali dawn huma l-isfidi li għandna qudiemna bħalissa li jur u raw ċertu djufijiet u rew ukoll il-ħtieġa illi irridu nħarsu lejn l-odda istituzzjonali l-arkitettura istituzzjonali il-ġestjoni ta' kapacità tal-Unjoni Ewropea billi naħdmu b'mod effettiv u effiċenti u anke b'mod demokratiku u b'mod responsabbli fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Mela għandna żewġ partijiet fl-ewwel parti ser niddiskutu l-evoluzzjoni istituzzjonali tal-Unjoni u t-tieni parti fejn ser ikollna nasmi ser niddiskutu l-iskutinju parlamentari fuq l-eżekuttiv fl-Unjoni Ewropea u fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Nixtieq nibda billi nagħti il-mikrofonu lil tliet persuni. Tlet irġiel. Aħna fil-Parlament qatt ma nkunu daqshekk kuntenti li dejjem ikollna rġiel fuq il-podju. Imma din hija responsabilità tal-istituzzjonijiet li huma jirrappreżentaw nibdew bis-Sur Mark Angel li huwa mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej Difiża Kooperazzjoni u Immigrazzjoni. Mill-Kamra tad-Deputati tal-Lussemburgu nittama illi ma jaqbżux il-ħin tagħhom xtaqt sempliċement infakkalkom b'dan il-limitu. Grazzi tassew, Sinjura President, kollegi, grazzi ta' din l-istadina għal din il-laqa Palma għallet il-President, dan huwa moment kruċjali għall-Unjoni Ewropea għaliex għaddejjin minn sfidi politiċi kbar l-istituzzjonijiet Ewropej u l-dialogu interparlamentari irid jiġi adattat f'tali mod li jindirizza dawn l-sfidi b'mod effiċjenti. Jiena grat ħafna li l-Parlament Ewropew jixtieq jinvolvi l-Parlamenti Nazzjonali f'dan id-dialogu. Mod partikolari il il-rapport ta' Sinjura Bresto Obrok u il-rapport ta' Sur Verhofstadt biex ikun hemm diskussjonijiet fuq teħta deċiżjonijiet fuq liġijiet mod aħjar. Dan diskussjoni hija essenzjali għaliex kemm il-Parlament Nazzjonali kif ukoll Parlament Parlament Ewropew kif ukoll Parlament Nazzjonali jħossu li tibdiliet fit-trattati mhux mhumiex possibbli fil-futur qarib, iżda fl-istess ħin nafu illi nistaw intejbu l-istituzzjonijiet Ewropej u l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea. It-tieni u qabel kollox aħna naqblu illi l-irwol tal-Parlament Ewropew u Parlament Nazzjonali għandhom jissaħħu illum qabel għada. Din ir-raġuni għalfejn id-dialogu politiku kif ukoll id-dialogu dialogu parlamentari bejn parlamentari Ewropej u nazzjonali irridu nkomplu insaħħu l-iskrutinju fuq tal-eżekuttiv fuq livell nazzjonali fuq livell ta' konsill ukoll. Hemm ħafna ukoll sfidi komuni u opportunitajiet għal kooperazzjoni bejn Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali Mod partikolari jiena xtaqt nifoka fuq dan il-punt għaliex nemmen li l-kooperazzjoni bejn il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew jista' iwassal għal kontribuzzjoni aħjar biex ikollna Unjoni Ewropea iktar leġittima. Jiena ma kontx qatt maħsibt li għandna defiċit demokratiku fl-Unjoni Ewropea, iżda hemm bżonn li nkun eqreb lejn iċ-ċittadini u hawnhekk fejn huwa meħtieġ il-Parlamenti Nazzjonali Din hija wkoll ir-raġuni għal fejn għandu jkun hemm kooperazzjoni aħjar bejn il-Parlament Ewropew u parlament Nazzjonali. Mid-dimensjoni parlamentari tal-Presidenza Lussemburgiza aħna għadna ninvolvu rwieħna fil- fil-kwestjonijiet istituzzjonali. anke l-inizjattivi li ttieħdu taħt il-Presidenza Lussemburgiża biex inkomplu insaħħu dialogu politiku u anke intejbu l-rwol tal-Parlament Nazzjonali fil-proċedura ta' sussidjarjetà. Taħt il-Presidenza tiegħi saru żewġ laqat tal-Kowsak fuq dawn il-kwistjonijiet f'Ġunju u f'Ottubru. Meta kellna anke diskussjoni fuq il-Yellow Card u Green Card, it-tielet laqa tal-Kowsak li sessir fi żmien ġimoħra se tħarsu kollin dawn il-kwistjoni istituzzjonali. Taħt il-regoli tal-presidenza, il-regoli tal-proċedura ta' artiklu 13 fuq governanza eh, eh, ekonomika Ewropea ġew adottati fuq it-titjib tal proċedura tal-Yellow Card, iż-żewġ laqgħat tal-Kosa kurew il l-parlamenti jħossu li din il-proċedura tal-Yellow Card hemm bżonn titjieb minn mena ma jinbidel it-trattat. Apparti minn hekk jiena konvint li l-Kummissjoni Ewropea għandha saħħa l-isforzi tagħha biex tiżgura li jkun hemm kwalità aħjar u rispons faqtu mill-Parlamenti Nazzjonali. Fuq l-introduzzjoni tal-Green Cards u il-politiku dialogu imsaħħaħ tajjeb li naħdmu b'mod flessibbli fuq kwistjonijiet proċedurali. Anke jekk niġu biex nissuġġerixxu leġizlazzjoni Ewropea ġieda nixtieq infakkarkom fi tliet inizjattivi li wieħed jista' jqis bħala green card li ġew imnedija din is-sena l-ewwel mill-House of Lords e, is-sur Boswell fuq il-ħela mill-ikel li ġiet appoġġata minn tnejn minn tliet kamra ta' deputati it-tieni green card ġiet mill-kollegi Latvjani fuq id-direttiva dwar is-servizzi ta' awdjovizivi u t-tielet waħda fuq l-responsabilità soċjali u ambjentali tal-intrapriżi li ġiet ippreżentata ftit ġimgħa ilu mill-Assembleja Franċiża u stiġi analizzata mill-parlamenti. Din hija id-data fil-, fil Din se tiġi diskussa fil-laqa tal-Kosek fil-Lussemburgu. Fuq il-Green Card naħseb li jkun utli jekk ninvolvu il-Parlament Ewropew kemm jista' jkun. Ovvjament, il-Parlament Ewropew taħt artiklu 225 ta' trattat għandu id-diet li jitlob il-Kommissjoni biex tissottometti proposta leġislattiva, imma kwalunkwe Green Card tiġi appoġġata mill-Parlament Ewropew iktar ser ikolla impatt. Sinjuri, qabel ma nikkonkludi jiena nixtieq insellem lis-sur Bresto, lis-Sinjura Bresto u lis-sur Brock fuq il-dokumenta ħidma u nitkellem ftit fuq il-ftejm interstituzzjonali għal taħid deċiżjonijiet aħjar. Id-dokument ta' ħidma jaraf l-importanza li jinsaħħu eh, l-Ewron Ewropea fuq il-problemi tal-immigrazzjoni tibdil klimatiku anka kriżijiet ekonomiċi u politiċi permezz tat-tisħiħ tal-governanza ekonomika, inkluż l-aspett soċjali nilqa' l-ambizjoni li qed tintwera biex l-Unjoni Ewropea tevolvi minn ma jinbidel it-trattat għalkemm ma nafx kemm ċertu proposti f'dan ir-rapport jistgħu jsiru mingħajr ma jkun hemm tibdil fit-trattat. Xorta waħda f'dawn il-proposti irridu naħsbu fuqhom. Tajjeb li nibdew issa hawn illum nsibu soluzzjonijiet kif nistgħu malajr kemm jista' jkun biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tilħaq l-isfidi tagħha. Dan huwa importanti mod partikolari fir-rigward tal-isfidi li semmejt, anke fil-loqsma għandhom xaqsmu mal-Parlamenti Nazzjonali per eżempju il-semestru Ewropew u l-implementazzjoni aħjar ta' direttivi u politika Ewropea fuq il-governanza ekonomika għal parlament Nazzjonali għandhom l-istess problema bħal Parlament Ewropew. Ħafna drabi ntasew mill-eżekuttiv, mod partikolari minħabba entitajiet intergovernattiv li jmorru lil mill-Unjoni Ewropea bħal li jessem u l-Fiscal Compact dawn huma raġunijiet għalfejn għandna naħdmu fuqhom bħalma jissuġġerix id-dokument ta' ħidma. Dan id-dokument ser jiġi preżentat aktar tard illum imma jiena għandi talba fuq l-irwol tal-Parlament Nazzjonali. Punt disa ta' dan id-dokument nixti illi l-irwol tal-Parlament Nazzjonali fir rigward ta' Trattat tal-Lisbona li huwa f'artiklu 5 u 12 kif ukoll protokoll wieħed u tnejn ta' dan it-trattat jistgħu jiġu imsemmija. Anke l-irwol tal kosa għandu jissema b'mod espliċitu. Nirrepeti b'mod espliċitu f'dan il-kontest. Fuq il-kooperazzjoni interparlamentari, punt 9 u punt 10 li jgħidu illi mandux ikun hemm deċiżjonijiet parlamentari konġunti li jisiru minn dawn entitajiet konġunti jkun aħjar li jkun hemm dibattitu forums fejn il-Parlament jindirta dawn il-kwestjonijiet. Bħal per eżempju l-EU Speakers Conference li tħares lejn il-koordinazzjoni ta' attivitajiet Ewropej sabiex il-Parlamenti kollha tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jagħmlu skambju ta' idejat mod miftuħ. Id-dibattitu tagħna tal-lum mhux ser ikun biżejjed, speċjalment minħabba l-fatt li l-Parlament Nazzjonali ma tantx kellhom żmien xi għaxar tiem biex janalizzaw il-dokument kif inhu palissa, ma sanix niddiskutuh fil-plenarja tagħna biex nikkontribwixxu b'mod pożittiv għal dan id-dibattitu. In non paper fuq l-istem interistituzzjonali ta' Sinjura Hubner natat li Sur Schulz tu pozizjoni pozittiva fuq relazzjoni ta' bejn Parlament Ewropew u Parlament Nazzjonali hawnhekk naqbel illi m'għandux ikun hemm fuq il kompetenzi Naqbel illi l-Kummissjoni għandha toffri ġustifikazzjoni dettaljata fuq is-sussidjarjetà. Naqbel illi kriterju komuni għal monitoraġġ tal-prinċipju ta' sussidjarjetà nilqgħu nilqaw pozizjoni pozittiva ħafna. Anke dan il-fejm interistituzzjonali huwa lok fejn għandna niddeċidu fuq it-tisħiħ tal irwol tal-Parlament Nazzjonali. Apparti minn hekk naqbel ukoll li għandna normalizzaw flimkien kif insaħħu dialogu politiku. Kif qed nagħmlu llum dialogu li jista' jissemma anke fid-dokument ta' ħidma li insaħħu dialogu politiku huwa importanti ħafna għal-Parlament Nazzjonali. Il-Kamra Deputati tal-Lussemburgu aħna nixtiequ li jkun rwol iktar pożittiv fil-proċess li wassal l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Wara il-perjodu eh, ta' entużjażmu li kellna fit-Trattat tal-Lisbona, aħna flimkien ma' Parlamenti Nazzjonali oħrajn ħassejna kemm il-darba illi proċedura sussidjarja minkejja l-importanza tagħha tista' tagħti l-impressjoni li r-rwol ta' programm internazzjonali huwa limitat biex iżomm lura l-integrazzjoni Ewropea. Dialogu politiku iktar koordinatu msaħħa u Green Card jistaw jippermettu l parlamenti nazzjonali ikollhom ir-rwol importanti u biex jisaħħu l-integrazzjoni. F'dan ir-rigward jiena wkoll lest illi nikkontribwixxi mal-Parlament Ewropew U dan huwa importanti ħafna għal Presidenza Lussemburgiża u għal-Kamra tad-Deputati. L-aħħar kumment tiegħi jekk irridu li jkollna kooperazzjoni ħar bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali dan ma jistax biss issir hawnhekk fi Brussell u fi Strasburgu, iridu nibdew f'pajjiżna stess. Nibdew fuq livell politiku u fil-livell ta' partiti, aħna il-partit tagħna xi darbit fis-sena jorganizza laqat mal-membri tal-Parlament Nazzjonali tajjeb li niltaqgħu u anke bħala President ikollna laqa kolnar ta' tnejn fil l-MEPs tal-Lussemburgu jiġu fil huwa possibbli li dan isir tnejn fil għaliex Lussemburgu huwa viċin il-Brussell u darba fix xar it-tnejn ta' wara il-plenarja ta' Strasburgu ma jkollniex punti fuq l-aġenda ħlifri nagħtu l-mikrofonu l-kollegi tagħna u nisimgħu minn għandhom. Dan huwa importanti ħafna il-kooperazzjoni bejn il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Dan huwa importanti fuq livell fuq livell Ewropew u anke fuq livell nazzjonali. Grazzi tassew Mark naħseb memx għalfejn noqogħdu nċaċ pox inkolla noqogħdu nċaċ li kulħadd grazzi lil Mark naddu il-Sastru Nikolas Schmidt, il-Ministru Lussemburgiz. Grazzi Signora President. Eżis eh, deputati, deputati nazjonali u tal-Parlament Ewropew. Nishtiq mill-ewwel ngħidilkom li ġustament eh, aħna nassumu l-Presidenza u jiena l-Ministru eh, responsabli għal relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew, riflessjonijiet li ħana prezentalkom, pero ma fost riflessjonijiet personali tijaj. Jena, mux ħanqota nitkellem eh, fil-kariga tijaj eh, bħala parti mill-presidenza Lussemburgiza. Bissima, ċertament il presidenza tal-Lussemburgiza trid tappoġġja il-proċess ta' riflessjoni ta' komu jiena kontent ħafna li nista nindirizza din dan il-Kumitat Afko um, u uh, nitkellem fuq ir-rwol tal parlament Nazzjonali u kif dan jorbot mar-rwol tal-Parlament Ewropew. Jena segwejt b'interess dokument dokumenti ta' ħidma ta' Signora Bresso u Sur Brock ċertament li hemm ideat utli u interessanti li jgħinu biex kun hemm kontinuità fir-riflessjonijiet li rrid ikonna f'dan l-Unjoni. Flimkien ċertament ma mal-xogħol ta' sur Verhofstadt. Issa, hemm starriċ li sar mill-Fondazzjoni Pertetzman eh, Sitilu u fejn kont prezenti l-bira. Il-rizultat ta' dan l-istħarriċ irridu tassew ehm, ġeluna saqsu mistoqsijiet l li 72% ta' ċittadini Ewropej għalu li l-politika Ewropea jew nkella l-politiki Ewropej skontom mixin federazzjoni żbaljata. U dan jidher li qed jikkonferma tendenza euroxettika fiħdan l-istati membri tagħna din jidher li hija xejra li kemm jista' jkun et tikseb ċertu ritmu. Dik l-aħbar ħażina maħbar tajba 60% ftit iktar fil-fatt minn 60% e, tal-Unjoni tħoss li e, rrit kun hemm integrazzjoni politika u ekonomika Ewropea imsaħħa. Ġifieri hemm dibattitu qawwi fl-Ewropa fuq it e, tip ta' politika li nadata u nasib huwa normali f'demokrazija li wieħed jistaqsi ruħu fuq eh, xini direzzjoni tajba, xini direzzjoni aħjar, ħażina, ma insomma tajjeb illi naraw li maġġoranza tal-Ewropej illi jemnu illi iktar integrazzjoni tal-Ewropej importanti, indispensabbli u fuq l oħra importanti li jkun hemm integrazzjoni ekonomika wkoll l-iktar qawwija tal-Unjoni. Din ix-xewqa ta' ċittadini tagħna din it-talba għal Ewropa iktar b'saħħit iktar kapaċi eh, biex taġixxi biex twieġa għall sfidi qed inħabtu wiċċna magħhom meta nitkellmu dwar sfidi nafu x'qed nitkellmu. Għaliex eh, ma tgħaddix ġimgħa illi ma titfaċċax eh, sfida ġdida għall-Europa, l-sfida tal-migrazzjoni, tal-terrorizmu, l-insigurtà kol madwarna. Biżijiet eh, wieħed ħares eh, lejn il-viċinat biex jara naqra kif aħna imdawrin bi problemi kbar u f'tedidiet reali. Allora, rridu nirriflettu eh, kif nistaw effettivament nwieġbu għal din ix-xewqa ċittadini Ewropej kif ħansaħħu l-integrazzjoni politika u ekonomika. Naħseb li din hija xi ħaġa ta' min ifaħħara inizjattiva tajba tagħkom illi tlaqgħu il-Parlament Nazzjonali, fedan il-Parlament Ewropew, rappreżentanti tiegħi Issa ċertament ma rridx m'hemmx għalfejn nfakkar l-importanza tal-Parlamenti Nazzjonali dan huwa ovvju l-artiklu 12 tat-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jgħid biċċari li l-Parlamenti Nazzjonali jridu jkontribwixxu b'mod attiv għall-funzjonament kif suppost tal-Unjoni. Ġifieri din mi dan m'għandhomx rwol perifiku imma għandhom rwol politiku ewlieni u naħseb li huwa f'dan il-kuntest partikolari li għaddejn minnu illi iktar minn qatt qabel għandhom ikollhom rwol kbir. Evidentement f'dan il-proċess eh, ta' riflessjoni eh, li nittama, nittama ħajwasal konferenza intergovernamentali eh, jekka la rita ċertament il-Parlamenti Nazzjonali Eh, ikollhom rwol importanti x'jilagħbu fuq il-konvenzjoni, eh, naħseb illi l-kontributi eh, tal-Parlamenti Nazzjonali waslu biex din konvenzjoni tkun ta' suċċess naħseb illi iva dan qed ngħidu mhux biss sem imma għaliex ta' sew importanti li wieħed jisħaq ir-rwol tal-Parlament Nazzjonali. Nixtieq ngħid kemm tgħin fuq ir-rwol ta' dan il-Parlament. il parlament rwol imsaħħaħ u eh, illi eh, inferex permessa ta' trattat ta' Lisbona għal darbohra xi ħaġa mistennija l il-Parlament Ewropew eh, huwa il-post fejn naraw id-demokrazija Ewropea espressa fl-ħjar forma tagħha u rridu nifirħu dan kollu. Fuq il-perspettiva ta' revizjoni ta' trattati, Nasib, għed irrit jitlaq mill-ipotezi li s-setup attwali eh, mhuwiex waħed definittiv, eh. wieħed irid tkun kapaċi eh, jadattaħ għażminijiet, irid tkun kapaċi li joħroġ bit-tip meħtieġ. Skont skont ukoll il-proposti fi żewġ rapporti pero naħseb eh, ukoll li għandna ħafna marġini eh, għal manuvra eh, għal għaliex l-evoluzzjoni istituzzjonali trite taċċellera mm, b'mod eh, b'mod maġġel u naħseb eh, li eh, l-eżempju li li għandna qudiemna huwa mod kif dan l-evoluzzjoni tista' ssir b'mod tajjeb u dan mingħajr ma misu neċessarjament trattati imma minflok intejbu l-interazzjonijiet li jeżistu diġà bejn l-istituzzjonijiet permezz ta' negozjati fuq ftehim interistituzzjonali Nerġanejt li idea miex li nbidlu trattati din għazbisija kompetenza tagħna, imma naraw għal kontrarju kif it-tlet istituzzjoni tal-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea kif jistgħu jinterreġistru flimkien u kif mod effettiv jistgħu jħorġu flimkien bil-leġislazzjoni aħjar. Fraħ mraħħar dawn it-tlet istituzzjonijiet irridu jaħdmu jitfit u partikolarment iż-żewġ kolleġislaturi irridu naraw li jaħdmu aħjar fl-imkien. Imbagħad irridu naraw naqra kemm bżonn eh, li jkun hemm reviżjoni ta' trattati ma qabel ma naslu hemmhekk eh, importanti li fir-rapporti naraw x'inhuma il-possibiltajiet kollha li joffru etatati eh, prezenti. Eh, għaliex naħseb li għatem ħafna xwet jista' jisfrutta eh, per pereżempju l-migrazzjoni. Din il-kwestjoni ma naħsibx li jekk kwistjoni li trattati ma jatuniex l-odot meħtieġa, l-odot edin hemmhekk. Wieħed jeħtieġ biss rieda politika, rieda l-politika komuni. U barra minnek hekk nejt kermtejn fu fuq is-sigurtà fl Il-kooperazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali hija waħda sew importanti. Nixtieq eh, nejt kermtejn fu eh, qasam partikolari li tikonna koerenza fil-qafas istituzzjonali Ewropew. Għawnek għed nitkellem dwar l-implikazzjoni tal-parlamenti nazjonali fil-proċess leġislattiv Ewropew. Naħseb li l-parlamenti nazjonali huma implikati permezz tal-prinċipju ta' sussidjarjetà u hemmhekk nistgħu ngħidu li iva u m'għandhom eh, jilabu tagħhom u jkollhom influenza ma ma jistax ikonna it-tielet leġislatur madana kollu fil-proċess eh, leġislattiv Ewropew għaliex eh, <laughs> allura mbagħad eh, xogħol li l-Kunsill ma jkollux postu ġifiri naħseb proposta u t talba li dawn il-Parlament Nazzjonali jkunu eh, speċi ta' leġislaturi ieħor eh, nija, xi ħaġa daqsek, daqshekk eh, xiera. Mela, miss issa ma' xi punti oħra. Nibda bil-Eurozone. Effettivament din ehm, fażi fejn irridu nsaħħu l-Eurozone nirrevedu naqra ċertu u ukoll il-pozizjoni ta' Eurozone tista' tittejjeb u hemm proposti fuq il-mejda, pereżempju rapport tal-ħames presidenti u eh, minnaħa tal-Kummissjoni eh, fid-dokument eh, tagħha tal-21 ta' Ottubru naraw kif nistgħu ntejbu din iż-żona euro nistgħu nimxu ħafna iktar qudiem naħseb illi il-ħidma trid eh, tiġi aċċelerata. Il-koll esperjenzajna il-kriżi enormi, rajna tweġibiet eh, li nataw uħut forsi xi ftit wis malajr, oħrajn kienu wis ehm, spontanji. Allura nixtieq nitlob eh, li rridu nintegraw l-aspett soċjali fit tisħiħ ta' zona euro. Hemm ukoll bżonn illi eh, ikonna istanzi per eżempju ta' speċi ta' Eurogroup eh, imma fuq livell soċjali għal gvernanza ta' zona euro. Mhux għalfejn u affarijiet eh, ġodda nistgħu nizaw l-istituzzjonijiet il-jana. Issa, mbagħad fuq il-kapaċità budgetarja u finanzjarja nasab hawnhekk eh, nistgħu nużaw trattati illi għanna rridu nkunu konxi illi ma jistax ikun hemm ehm, unjoni monetarja mingħajr unjoni budgetarja. Jekk qed nitkellmu dwar kapaċità budgetarja, qed nitkellmu fuq kapaċità biex wieħed ikollu ir-riżorsi xierqa biex ikun jista' jwettaq l-impenji tiegħu Issa fuq il-ftejmijiet u trattati intergovernamentali dawn iva. Huma importanti ma fl-aħħar mill-aħħar ma nasibx li huma naqshekk importanti da skem wieħed jista' jaħseb. Imbagħad eh, punt ieħor il-leġitimità demokratika naħseb eh, li din titisir l-ewwel net fuq eh, minnaħa tal-Parlament Nazzjonali ma kemm minnaħa tagħna li rridu nkunu dejjem implikati fl-eżerċizzju tas semestru Ewropew. Fl-aħħar il-protokoll soċjali. Hemm talba qawwija li jkun hemm protokoll soċjali il għaliex hemm inċertezza permanenti fuq relazzjoni bejn l-erba libertajiet li huma ċertament importanti għal funzjonament tas suq intern ma wkoll fuq naħa l-oħra l-eżiġenzi soċjali, drittijiet soċjali, ewlenin sa nafu eh, li eh, ħajstemma l-pilastru soċjali, rridu naraw imma li dan ikkonsidra flimkien ma l-erba libertajiet. Eh, iva, rridu nħallu l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja bl-ammirazzjoni kollha li għandi l-leja għandha l-obbligu mhux l-għażla l-obbligu biex tażel bejn dawn l-erba libertajiet u fuq naħa l-oħra drittijiet oħra li kull persuna għandha. Issa, x'ħan għamlu fl-ewwel fażi? Ta' malajr irridu naraw illi nisfruttaw bisħieħ it-trattati. Hemm ħafna, hemm ħafna passi li nistgħu nieħdu u li għadna ma implementajniex permezz ta' trattati. Rridu illum qabelada naddu għal daw l istadi hemm l-artiklu 42 paragrafu 7 li jista' jħeġġiġna biex eh, nimxu ħafna l-qudiem hemm ukoll is-solidarjetà li trid eh, tieħu iktar ħajja forma konkreta illa li eh, ma jistax ikonna uħut li jieħdu ħsieb ir-riżorsi, jieħdu l-azzjonijiet, lix per eżempju hemm ċertu eh, pajis eh, illi jieġi eh, illi ġimil ut minn min realtà u allura għandu bżonn juża rizorsi militari ma biex napoġġaw dar pajis mhux biżejjed il-kliem imma rridu b'mod ċar nagħtu kontributi militari u jekk mhux possibbli nistgħu naraw kif nistgħu nwiżnu pajis b'mod finanzjarju, għalix ma stawx nakkużaw pajis li ma jappoġġax il-pat ta' stabilità u tkabbir l li jiex huwa involut fi żamma ta' sigurtà tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi għal dak kollu li inti. Grazzi tassew. ta' din il-vizjoni li tajtna fuq l-aspetti kollha relatati ma' din id-diskussjoni u ta' kif qed isir ix-xogħol hawnhekk anke fl-afko. Issa ngħaddu għas-sur Pascal Leardini. Grazzi tassew, Sinjura President, għadwa tajba lil kulħadd. Jiena l-ewwel qabel kollox nixtieq. Niskuża ruħi fissem is-sur Timmermans tal-li ma setax jattendi dal-ħodu imma kellu jmur it-Turkija għalulu l-biraħ wara nofsinhar palissa għaddejjin f'negozjati ma' Turkija fuq pjantazzjoni u qed nippruvaw niddiskutu elementi importanti fuq dan il-pjantazzjoni. Drodu nixtieq nikkummenta fuq ir-relazzjoni ta' bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali u qegħdin nipprovaw naraw xistaw, xista jissir biex il-Parlamentu Nazjonali jikkonfermaw anke li l-affarijiet inbidlu minnaħħa tal-Kommissjoni, aħna ippruvajna nibdu l-affarijiet. Meta il-Kommissjoni eh, bdiet il-mandat tagħha kalla dan il-motto li taħdem ħafna fuq affarijiet kbar u mhux ta' taqsek importanza l-affarijiet żgħar u danen biex tkompli jibni relazzjoni mal-parlamenti nazzjonali. Linin minn dan il-klim kbir xi fisser? Fisser li għanna viċi president li huwa responsabli ma' relazzjoniet interistituzzjonali ma' partikolari relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali. Dan ifisser ukoll li din hija responsabilità maqsuma mal-kulleġġ kollu kemm hu. Qatt ma kellna daqshekk laqat bejn il-membri tal-kulleġġ u l-parlamenti nazzjonali kemm fuq livell ta' komitat kif ukoll fuq livell ta' plenarja. Għal iktar minn sena kellna mal-200 zjara u diskussjoni anke mal-parlamenti nazzjonali il-mod illi bih anke nindirizzaw il-korrespondenza, id-dialogu li jisir mal-parlamenti nazzjonali sa mill-ewwel ta' settembru ta' din is-sena aħna introduċejna metodu ġdid li bih inwiġbu għal dawn l-opinjonijiet u l-opinjoniet li nirċievu mill-Parlament Nazzjonali fil-kontest dialogu politiku. Dawn it-tweġibiet iridu jkunu iktar politiċi, iridu jiġu firmati mill-Viċ President u l-Kommissarju responsabbli u fl-annes ta' dawn it-tweġibiet aħna daħħana l-elementi tekniċi. Iżda l-Parlament Nazzjonali jirċievu cover page bit-tweġiba politika u dan li jkun mitlub, dan li jkun mixtieq. It-tielet net f'Mejju ta' din is-sena aħna adottajna pakket ta' regolamentazzjoni imtejjeb li jinkludi numru ta' elementi li huma mirati biex iżidu l-ammont ta' konsultazzjonijiet li jsiru qabel ma l-Kommissjoni ta' twessaq proposti għal leġislazzjoni. Oħna nkoraġġejna li l-Parlamenti Nazzjonali biex jużaw din l-opportunità, jaħtfu din l-opportunità biex jippreżentaw ir-raġunijiet u argumenti tagħhom fil-bidu tal-proċess. Naħseb illi relazzjoni tagħna mal-Parlament Nazzjonali qiegħda tevolvi. il numru ta' yellow cards tnaqqas b'mod drammatiku f'dawn l-aħħar sentejn kien hemm biss żewġ każijiet ta' yellow cards U dan jista' jinterpreta din il-figura btal mod li tfisser li l-Kommissjoni tiebet ħafna fil-rigward il-ġustifikazzjoni tal-prinċipju ta' sussidjarjetà jew inkella għaliex hemm fatturi oħra involuti. It-tmiem ta' kommissjoni preċedenti u tnaqqis tal-proposti leġislattivi jispjegaw ir-raġuni għalfejn tnaqsu n-num l-ammont ta' yellow cards. Imma mhux daqskemm naħsbu l-istess japplika għal l opinjonijiet fl-2008 kien hemm 88 opinjoni ġifiri tħassib tal-Parlamenti Nazzjonali fuq rispett lejn is-sussidjarjetà, is-sena l-oħra 21 u s-sissa din is-sena irċevejna biss 8. Jena naħseb illi dan din hija evoluzzjoni pożittiva għaliex fi stess ħin l-aġenda li hija daqstant li hija pożittiva qed tkompli tiżviluppa. Is-sena l-oħra kellna 600 skambju bil-miktub mal parlament Nazzjonali fil-kontest ta' dialogu politiku. U l-aktar eżempju riċenti ta' dan huwa l-ewwel green card la kellna u l-kontribuzzjonijiet minn 17 stat membru biex jippreżentaw u jissuġġerixxu l-Kummissjoni biex tressaq proposti fil-qasam tal-ħela tal-ikel, l-skart mill-ikel. Is-Sur Timmermans dim il-Kozak semma l-appoġġ sħiħ tal-mekkaniżmu tal-Green Card għaliex dan jidħol anke fil-kuntest ta' trattat ma jeħtieġ ma jeħtieġ li jkun hemm tibdiliet fit-trattat u hemm żellew żewġ elementi importanti għalina f'dan il-kuntest l-ewwel l-ewwel punt iż-żmien il-ħin li jittieħed kellna is-suġġeriment tal-House of Lords li wasal fil-waqt għaliex il-Kummissjoni kienet qiegħda taħdem fuq il-pakket leġislattiv ġdid dwar l-ekonomija ċirkolari. Il-kontribuzzjoni għalhekk ma setax waslet f'ħin aktar f'waqtu u dan huwa importanti ħafna għall-importanza tal-relevanza ta' dan il-mekkaniżmu. It-tieni l-ammont ta' Parlamenti Nazzjonali jew kontra deputati li qegħdin jisponsorjaw dan kollu. E, hemm ukoll interess ġenwin fuq livell nazzjonali għal ċertu inizjattivi mill-Kummissjoni. Aktar ma dan ikollu ċertu pis aktar ma jkun importanti aktar li tikkunsidraħ il-Kummissjoni u qed nieħu gost li Sur qal li l-Kummissjoni wieġbet dan l-aħħar għal ehm, dawn l-esperjenzi u qas nistennew biex naraw jekk dawn iż-żewġ inizjattivi ġodda li ġew mnedija u x'se jkunu ta' suċċess hemm id dettalji li għad iridu jiġu iċċarati anke mal-parlamenti nazzjonali min kun qed jisponsorja green card jekk għandu xi hemm li xi limitu xi ngħidu jekk ikun hemm parlament nazzjonali jkun irid jirtira jew iżid xi ħaġa din ma' din l-inizjattiva. Iżda kollox ma kollox naħseb li l-inizjattiva taħdem tajjeb ħafna u l-lum mux ħansemmi itra li rċivejna l ġimgħa l-oħra minn Prim Ministru partikolari li qed jissuġġerixxi li jkun hemm mekkaniżmu ieħor card li għandha kulur differenti. Aħna ninkoraġixxu u nilqaw il-koordinazzjoni interparlamentari u l-kooperazzjoni interparlamentari. Ija, kwistjoni ta' numri u koll nilqaw l-inizjattiva li ħadu numru ta' Parlamenti Nazzjonali biex jidentifikaw fil-program ta' ħidma tal- kummissjoni li ma huma il-proposti li jistaw jkunu ta' problema meta jitresqu u għalhekk jikkontatjaw il-kontrapartijiet tagħhom fi stati membri oħra u joħorġu pożizzjoni konġenta fuqha. Naħseb li din hija dan huwa strument utli ħafna u aħna nilqaw din il-kooperazzjoni interparlamentari fl-istadji bikri tal proċess nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi fuq il-governanza taż-żona euro il-Kummissjoni qiegħda taħseb b'mod attiv taħdem mod attiv kellna ir-rapport fuq it-tisjeħ tal-EMU u aħna ipproponejna wkoll li naħdmu fuq żewġ fażijiet naħseb li naraw l-iżvilupp kostanti ta' dawn affarijiet u mbagħad naraw x'jista' jitjieb kif nistgħu ntejbuh. Dawn huma proposti ambizzjużi għall-żona euro u l-estin niddiskutu dawn il-punti f'din l-awla u anke fil-Kunsill fejn dan intlaqa ċertu tħassib. Għalhekk aħna nappoġġaw il-kooperazzjoni interparlamentari u nilqaw l-inizjattivi kollha li jittieħdu. Anke fil-kuntest attwali ta' dawn ta' dan it-trattat, ta' trattat li għanna u anke f'tibdiet li potenzjalment jistgħu jsiru fil-futur. thank you on behalf of Grazzi ta' dawn il-kommenti ottimistiċi anke fil-Parlament Nazzjonali, kollegi. Issa ser naddu għal qalba ta' diskussjoni tagħna. Qabel ma nibdew nixtieq ninfurmakom fuq kwistjoni pjuttost teknika. Daw kollha li ġejjin mill-Parlamenti Nazzjonali huma mistiedna għal ikla ta' nofsinhar fis-salon numru 4. Għalhekk intom mistiedna biex wara din l-ewwel sessjoni wara n-nofsija intom mistiedna li tiġu hawnhekk u mhux ma pretendix li jkun hemm il-ment mill-Parlament Ewropew. Naddu issa għal prezentazzjoni taż-żewġ rapporters Mercedes Bresso u Israel Marbrock id-deċidu bejnietkom min ser jitkellem u jekk iġobkom żommu ma' seba' minuti allokati għalik. Are we start? We, we starti? Nista' nibda jien. Jew. Nota teba li kullħat għan itkellem bit-Taljan, nixtieq nafikom merħba u grazzi tal-li jaċċettajtu l-istadina tal-Parlament Ewropew. Nibda il-prezentazzjoni billi nfakkar l-attakki orribli ta' Parigi li laqtuna u missewna qalbna u kif qal il- President Hollande talab li jkun implementat l-artiklu 42 paragrafu 7 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea ħalli bekk aħna nuru solidarità ma' Franza. Seta jużaw kol l-artiklu 222 fuq it-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea illi fakkar l-obbligu li għandhom l-Istati membri illi jagħtu għajnuna fil-każ tat-tat terroristiku ġifieri mod speċifiku qiegħed jipprevedi din it-tip ta' sitwazzjoni. Aħna naħsbu li dan huwa punt importanti ħafna li għandna fit-Trattat ta' Lisbona li se jpermettilna li aħna nagħtu risposta tweġiba bħala f'termini ta' azzjoni Ewropea f'bosta kwestjoni differenti minn emerġenza ekonomika jew lokali, anka il-kriżi ta' rifuġġjati u anka kwestjoni tal-nuxqas ma' sigurtà tal-kontinent tagħna. Ta Mela l-għan ta' rapportana xinu? Għana nishtiqu illi namlu ċara kif it-trattat tal-Lisbona fih potenzjal kbir, potenzjal li sta' jpermetti li l-Unjoni Ewropea illi tkompla dejja bil-proċess tal-integrazzjoni taħħa li aħna nkunu nistgħu naffaċċaw il-problemi li għandna qudiemna mingħajr ma nkunu nistgħu aħna nidħlu fil-bidla ta' trattat u nitħlu din il-kumplessità kollha. Aħna naħsbu l-kriżi ta' refuġjati, il-ġita kontra terrorizmu, globalizzazzjoni ekonomika, l-bidla tal-klima, iżda apparti minn hekk ukoll għandna ġiofija tal-żona ekonomika monetarja fil-kuntest ta' kif internazzjonali, nuqqas ta' kompetittività u l-konsegwenzi li dan qed ikollu fuq soċjetà tagħna f'bost istati membri l ħtieġa li aħna nsaħħu s-suq intern, speċjalment fis-settur tas-servizzi kif ukoll fis-settur digitali jiena nixtieq li nibda bil-dimensjoni ekonomika. Kriżi ekonomika u l-kriżi tad-dejn sovran u rew li aħna għandna sistema ta' tmexxija li hija dajfa u mhix effiċjenti. Aħna Fil-fatt diġà smajna l-Ministru tal-Lussemburgu jitenni dan kollu. Naħseb li huwa importanti li aħna nkomplu bil-programm ta' riforma li diġà mbeda permezz ta' implementazzjoni tal-pakketti ta' riforma. Importanti l-ekonomija tal-Ewropa għadġi ta' ċittadini U għal-jom aħna rridu nikkompletaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja naraw il-proċeduri jkunu iktar trasparenti, apparti minn hekk rridu nintroduċu l-mekkaniżmu ta' stabilità fil-mekkaniżmu istituzzjonali sabiex verament aħna nkunu nistgħu nikkompletaw darba dejjem l-Unjoni Monetarja u Ekonomika rridu naraw li nsaħħu żona euro u fil-fatt din kienet xi ħaġa illi diġà ħarġet bħala suġġeriment fil-kuntest tal-budget Ħalibek aħna nkun nistgħu nintervjenu nipprevjenu li jkun hemm sitwazzjoni ta' kriżi. Issu intern li fil-fatt huwa l-ikbar kisba tal-Unjoni Ewropea għandu jkun imħares u msaħħa u eh, kif edna hemm il-possibilità fit-trattati li aħna nintroduċu din id-dimensjoni soċjali. L-Unjoni Ewropea mhijiex biss proġett ekonomiku, iżda proġett soċjali wkoll. U l-antana mhuwiex li nħeġġu tkabbir tal-ekonomija biss, iżda li nħarsu u nieħdu ħsieb iċ-ċittadini Ewropej. Jiġifieri biex insaħħu aħna dimensjoni soċjali ta' dan il-proġett Ewropew naħseb li huwa possibbli li aħna niggarantixxu aħjar id-drittijiet tal-ħaddiema illi huma qegħdin jużaw il-dritt tal-mobilità li għandu bħala ċittadini Ewropej kif ukoll id-drittijiet soċjali l-oħrajn li huma garantiti mit-trattat illi fil-fat jiffaċilita tħaddim tal-Unjoni Ewropea kif għana fl-artiklu 153. It-tieni punt huwa tal-azzjoni esterna, sigurta u difiża. Ir-raġunijiet naħseb li huma ċari u ovvji mexa fejn noqogħdu nagħmlu iktar ċara, aħna naħsbu li jkollna żvilupp ta' politika esterna bbażata fuq sigurtà u garanziji għal ċittadini kollha tista' tenna sabiex għandna nitkellmu bleħen wieħed innaqsu l nuqqas ta' effiċenza nelbu bil-problemi li jistgħu jaffaċċaw l-istati membri fuq bażi individwali. Naħseb li wasal il-waqt li narfu l-fatt li jekk inkunu maqudin pal unjoni Ewropea biss nistgħu nelbu l-problemi globali u ġifieri hemm numru ta' proposti bħal per eżempju li Frontex issa ħajsir korp ta' gwardjani fuq il-frontiera, organizzazzjoni strutturata li jissir waħda permanenti. Ġifiri aħna naħbosta possibiltajiet fi trattat li fil-fat jistaw iġeluna nofru aħna difiża ehm, u politika esterna komuni. Issa, aħna naħsbu li hemm bżonn li nerġgħu naraw l-istruttura tal-Kunsill ta' tħaddim kif taħdem u anka fiħdan il-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea b'mod speċjali aħna nixtieq nanalizzaw il-fatt li l-Kunsill grazzi għat trattat ikun jista' jsir verament tkun tisoffi l-istituzzjoni leġislattiva ħalli bekk nkunu nistgħu naraw illi l-istituzzjonijiet l-oħrajn fil-fatt ikunu kumitati ta' tħejjija rridu naraw ndefinixxu aħjar kompetenzi tal-Kunsill Ewropew illi f'daw l-aħħar ftit snin ikolli ngħid illi dawn l-kompetenzi kienu ma kienux daqshekk ċari forsi qabżu marru l lim l kompetenzi li huma stabiliti aħna dejjem nitkellmu fuq dan parzjalment minħabba li naħseb li issa wasal il-waqt li introduċu ċertu bidliet iżda jajna naħseb li l-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali għandha tkun iktar b'saħħitha u nixtiequ nivverifikaw ukoll kif il-proċeduri tal-karta safra u oranġo s'isso ma ħadmux tajjeb bħala sistemi rridu nirriflettu anka fuq din il-ħaġa u anka kif kien hemm fl-ittra tal-Prim Ministru tar-Renju Unit, David Cameron, fejn kien hemm ċertu problemi illi identifika u jiena naħseb li l-karta l-ħadra tista' tkun iktar effiċjenti, ġifieri għabbażi ta' diskussjoni li ħajkonna llum aħna nistgħu niddiskutu bejnietna l-mod ta' kif aħna nistgħu nistrutturaw aħjar il-proċeduri tal mod li aħna jkollna proċeduri ċaru trasparenti. Qed nara li tidoq li l-alarm li fil-fatt qed jurini l-ħin li kelli għad dispożizzjoni sabiex inkellimkom speċjali, naħseb li waħda mill-problemi li aħna għandna bil-tħaddim tajjeb tal-Unjoni Ewropea hija kwistjoni li għandha x'taqsam mal-maġġoranza kwalifikata jew il-bżonn ta' unanimità. Dan huwa suġġett li aħna qegħdin nindirizzaw ħanka fir-rapport tagħna minħabba li naħsbu illi jagħmel sens li aħna nirriflettu nużaw aħjar xi ħaġa fit-trattat imma ma tantx tintuża daqshekk sikwid, ġifieri votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata, ġifieri f'dan is-sens naħseb il-kooperazzjoni msaħħa bejn l-istati membri li jkunu jixtiequ javvanzaw fuq ċertu elementi ta' integrazzjoni u armonizzazzjoni fuq livell Ewropew din tista' tkun iktar faċilitata. Nirringrazzjakom għal darb'oħra u kif qedtilkom aħna bħala rapporters verament ħerqanin li nisimaw il-kontribuzzjoni minnaħa ta'kom. It will be Elmar Brock who will speak. I just would like to remind you, those of you who want to speak, it's better that you give us the cards as soon as possible so we can see. Grazzi ħafna ġifiri, sanna għaddu għal kellim li mis nfakkarkom fuq il-ħin li natalkom għad-dispozizjoni ta'kom sabiex titkellmu. Eżis, Kollegi, Signora President, Signora Bressa diġa tkellmet fuq il-problemi li aħna għanna qoddimna, li aħna għanna bħala Ewropej f'din id-dinja globali. Naħseb li il mota kif taħdem l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet għandhom jiffukaw fuq l-aħjar mota kif aħna nistgħu nelbu dawn il-problemi u nsibu soluzzjonijiet. U it-trattat tal-Lisbona jgħat joffrilna ħafna possibiltajiet li kważi ftit minnhom qatt ma ntużaw b'mod ċar. Is-Sinjor Bristol semmiet numru ta' eżempji. Aħna dejjem ħankunu sorpriżi u nitlaqtu ħażin mill-kriżijiet li aħna ma nkunux qed li nistennewhom u nkunu imħejjin għal-jom minħabba illi aħna ma zajniex il-possibilitajiet li joffrinna trattat ħalli natu l-inna nfusna li għodda illi jista' permetuna l-nerbu din il-krizi. Dan ġara kien fis-sena 2008 meta laqtietna l-krizi finanzjarja u ekonomika li kieku kena l-istrumenti u l-odda li jenna naħdmu fuqom għal l-ħar ħames <coughs> snin, dil krizi ma kienx tolqot ndaqsek ħażin zgur. Issa, dwar il-kwistjoni tal-migrazzjoni rġajna jikonna nejdu li zlaqna finni xefal dal-bohra. Edin nafacċaw din il-problema. Minajr idea ta' kif aħna nistaw nerbu il-problema, kull konfuzjoni siħa, kull pajjiż jgħat jieħu azzjoni għalih. Fil-fatt aħna rajn kellna diġà dibattitu f'pajjiżi illi il-pajjiżi tal-Balkani kienet isiru wkoll bħala post minn fejn refugġati jixtuq jiġu lejn l-Ewropa, anka Lampedusa kellhom problemi u kienu għedin ikelmuna dwarhom u fil-fatt aħna kena diskussjoni kollha wkoll fuq il-kwoti tar refugġati. Issa dan kollu ma kienx qed ikun milquh minkejja il-fatt illi it-trattat qiegħed joffrilna ħafna kompetenzi minn Pariġi, minn Berlin, minn kull imkien insomma. Issa issa aħna qegħdin niftu lilna nfusna u ngħidu għalfej ma minnix dak li kellna nagħmlu. l ewropa l-darbohra falliet. Il-punt Liħor, li l punt li nan diskutu minna it-tlieta, President Oland ijat jitlobna li nimplementaw l-artiklu 42 paragrafu 7. U ħadd ma jaf kif għanna nimplementaw dan l-artiklu, it-trattat tal-Lisbona iżda ilu hemmhekk mill-inqas għal ħames snin il-konsegwenzi ta' dan it-trattat kien li aħna kellna li Suppos kena kwartieri ġenerali sabiex namlu l pjanar li kena bżon namlu ħalli naraw kif l-istati membri Ikun jistaw jikkoperaw fiħdan l-Unjoni Ewropea jkollna ngħidu li minflok aħna tant konna sorpriżi u maqas bissa għandna idea kif nistgħu implementaw dan l-istrument fl-artiklu 42, hemm ċertu pajjiżi li jixtiequ li jkun hemm kooperazzjoni iktar mill-qriet, issa dawk il-pajjiżi ma jixtiequx jistgħu jitbedu minn din it-tip ta' kooperazzjoni. Hemm ukoll ċertu pajjiżi li biss huma membri tan-NATO. Fil-trattat kollox huwa previst issa minn dawn il-possibilitajiet li offrina trattat xejn mużajn aħna fl-Unjoni Ewropea qegħdin ngħidu li dan huwa kollox biċċa xogħol tal-Istati Membri, aħna fil-fatt investejna xi design biljuna d-difiża u um, Issa xorta waħda b'daqqa waħda din ngħidu li ma nistgħu nagħmlu xejn aħna fil-fatt għandna l-armati illi għandhom 80% ta' spejjeż ta' overhead. jiena kolli ngħid illi xorta waħda edin nejdu illi forsi di ma kienx kompetenza Ewropea. Iżda, il possibilitajt li qed joffrilna it-trattat, trattat li kien ratifikat mill-pajjiżi kollha li huma stati membri, qed joffrilna possibilitajiet. Iżda ma nafux kif fanna nużawhom dawn il-possibilitajiet. Kulħadd minna jaf il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, il-kwistjoni tal-ġida kontra terrorizmu, tal-bidla tal-klima u punti oħrajn ma jistawx jintergu minn pajjiż fuq baz individwali, minn pajjiż waħdu. Irridu ninaqdu. U allura rridu naraw kif fil-qafas il trattat tal Lisbona li kien ratifikat mill-Parlamenti Nazzjonali kollha, kif dan jisaj permettina nsibu tweġiba u soluzzjoni. Per jiena naħseb illi din hija kwistjoni ta' klassi politika ċittadin ma jimportax jekk id deċizjoni xa mill-Parlament Ewropew jinkalam mill-Parlament Nazzjonali li ħaġa importanti li għal issir xi ħaġa ċittadini għalhekk aħna jiena u sinjar Bessu mhux qed nitkellmu fuq bidla ta' trattat, anzi aħna li qed nitkellmu fuq u biss il-possibilitajiet li joffrinna trattat. Aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq eh, il-fatt li bidla ta' trattat li tista' tagħmel sens mhijiex possibbli nimplementawha. U apparti minn hekk aħna rridu naraw illi jekk kif għamilna fil-kriżi ta' l-euro, l motta kif l-Unjoni Ewropea tista' issalva s-sitwazzjoni. Il-patt fiskali u bosta affarijiet oħra minnhom il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ċettaw li l-euro ħad tkun il-munita tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm ċertu pajjiżi li kellhom opt u kellhom kien hemm pajjiżi oħrajn li għażlu li jkollhom il-munita tal-ewro. Aħna ma nistgħux ngħidu li l-ewro mhijiex il-munita tal-Unjoni Ewropea. Aħna nistgħu ngħidu illi l-euro hija l-munita ta' ħafna mill-pajjiżi Ewropej, żemm ċertu pajjiżi illi mandom. Xaħna ma ridux li konna din il-firda fuq il-livell istituzzjonali bejn dawk il-pajizi li għandhom l-euro u dawk li mandom. ma nix ikonna stat membru tal-ewwel klassi u stat membru tat-tieni klassi. Aħna rridu naraw kif nistgħu wkoll ninvolvu l-Parlamenti Nazzjonali ħalli intom ukoll tkunu aġġornati fuq id-dibattiti tas semestru Ewropew, bis id-dibattiti oħrajn li koċernaw lilkom. Persi minn hekk jiena naħseb li dan huwa prinċipju importanti, ġifieri li deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fuq fil-Parlament fejn il-kompetenza fil-fatt hija valida. Għandin raġuni jiena naħseb li U għaxira illi fil-kontest tal-ISM dawn il-flejes li jkunu ġejjin jkunu investiti jkunu flejes li ġejjin mill-parlamenti nazzjonali ħabba din hija kompetenza tal-parlamenti nazzjonali u mhux tal-parlament Ewropew. Iżda kien ħarsu lejn eh, regoli u tfassir tal leġizlazzjoni pal per eżempju linja gwida tal konverġenza jew kella kwistjonijiet oħrajn li għandna l-kompetenza bħala Ewropa, mbagħad id-deċiżjoni għandhom jittieħdu hemmhekk. kaparti minn hekk aħna rridu naraw ukoll illi naslu sabiex ikonna iktar kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet. Aħna rridu issa li qed nkomplu niżviluppaw u nippruvaw nużaw it-Trattat ta' Lisbona u implementaw kif suppost, rridu nżommu f'moħħna illi l-istruttura ta' teħita deċiżjonijiet fih dan l-Unjoni Ewropea għandha tkun iktar ċara trasparenti u hekk kif qalet is-Sinja Bresso aħna rridu fl-aħħar ikollna Kunsill Ewropew trasparenti. Għandna sistema ta' żewġ mamer tal-Parlament u batanna proċedura ta' kodeċizjoni bejn il-Kunsill u l-Parlament. U l-Kunsill mhuwiex qiegħed jaħdem tajb biex qed ikun effettiv u effiċjenti f'dan eh, din il-proċedura. Maħniex qegħdin nimxu kif suppost timxi proċedura bejn żewġ kmamar tal-Parlament b'mod trasparenti. Dawn huma l-punti li aħna qegħdin nsemmu dawn huma punti li fid-diskussjoni mal-ċittadini tagħna aħna qegħdin naraw li ċittadini ma jafux min huwa responsabbli għad-deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu fil-pajjiżi nazzjonali mbagħad mhumiex qegħdin jassumu r-responsabilità li tittieħu li tittieħed fuq il-livell tal-Kunsill u mbagħad joqogħdu jinħbew wara din id-deċiżjoni u jfarfru fuq ħatiħor u eh, aħna iżda rridu naraw li kulħadd jassumi responsabilità ta' deċiżjonijiet li tieħdu fil-Kunsill. Il-Kunsill irid ikun kapaċi li jimplementa trattat f'dawk il is-suġġetti fejn hemm il-possibilità li wieħed jiddeċidi bil-maġġoranza kwalifikata. Dan sar ukoll mill-Ministri tal-Intern Settembru wara snin li kien ilhom jiddiskutu x'kien hemm miktub fit-trattat u ma waħda ma kienux f'pożizzjoni li jistgħu jużaw il-votazzjoni ta' maġġoranza kwalifikata. Din hija xi ħaġa illi qiegħda fit-trattat u kolli ngħid li din kienet xi ħaġa illi l-Kunsill wassal ħafna ksur de facto tal-trattat. Ta Rridu naraw kif aħna fl-imkien mal-Parlamenti Nazzjonali nistgħu nikkontrollaw din it-tip ta' proċedura. Aħna fuq il-livell tagħna, intom fuq il-livell tagħkom ħalli nsaħħu din it-tip ta' azzjoni li għandha tkun effiċjenti. Allura jiena naħseb li dak li aħna introduċejna grazzi għall-artiklu 13 naħsbu li verament huma affarijiet u u importanti. Issa dawn il-korpi li nħalqu mhumiex korpi li jistgħu jieħdu deċiżjonijiet, iżda korpi li fil-fatt jistgħu jipermettuna li jkun hemm iktar konsultazzjoni ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nikkontribwixxu għal proċedura ta' teħid ta' deċiżjoni b'mod effiċjenti, jiena nixtieq ngħid illi xi ħaġa tista' taħdem. Biss jekk nkun nistgħu nikkonsultuha nikkonsultaw dwar kif għamilna f'din l-aħħar presidenza oħna bħala Parlament Ewropew. Konna domna ninsistu fuq il-pakket fiskali u provajna ndaħlu l-Parlamenti Nazzjonali u koll. F'dan kollu, aħna rridu nifurmaw lil xulxin diskutu bejnietna ħalli bekk ikollna rispett lejn l-istituzzjonijiet tagħna u li l-kostituzzjonijiet u l-korpi jkun jistgħu jkunu kontrollati. Jiena naħseb li l-Parlamenti Nazzjonali u Ewropew rridu jimxu jitfit. parti minn hekk fit-trattat hemm miktub li 50% tal-Stati membri u tal-Parlamenti Nazzjonali minħabba raġuni tal-sussidjarità u proporzjonalità huma tal-fema il-proposta leġislattiva tista' tkun żbaljata u l-Parlament Ewropew ma jistax għandu jaqbatu u jitem din il-proposta leġislattiva. Aħna fil-pratika l-ura nistaw nitkelmu fuq il-fat li l-Kommissjoni la data ta' skadenza għal minn ġibgħat ħalli bekk ikonna introduzzjonijiet u mbagħad aħna nippruvaw ngħinu illi jkun hemm kooperazzjoni tajba mal-Parlamenti Nazzjonali u jiena nixtieq ngħid illi meta l-konsil illi 55% tal-parlamenti nazzjonali jgħidu li aħna mbatt allura naraw illi mbagħad il-konsil jieħdu l-obbligu nħossuhom li huma obbligati li jgħidu le wkoll. Gina naħseb illi hemm bosta possibiltajiet li diġà ma fruti fit-Trattat ta' Lisbona ħalli bekk insaħħu l-kooperazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali ħalli bekk nkomplu nigarantixxu wkoll il-prinċip ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Thank you Elmar and I would like now to Grazzi Elmar. Nishtiq ngħaddi eh, il-kelma il viċi President tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew li ħejja eh, kontribuxxew kol eh, għal dawni iż-żewġ rapporti allura il-kelmi sal il-Xavier Lobo Garcia. kom Nitlobkom rispettaw il-ħin ta' 5 minuti. Grazie, Signor President, naħseb li aħna konformi ħafna l-intervent li kellna dal-ħodu. Għamilna għara volja nixtieq Zemmi, eh, xo punti oħra li u miktar riflessi fil-perspettiva ta' għana bħala ISC. E Hawnhekk għankonet qed immiss partikolarment ehm, ma' soċjetà eh, ċivili, ċertament li eh, et eh, naffaċaw moment deċiziv, mux biss li l-krizi ekonomika soċjali u xnafjer li kkawżaw il-firdiet fl-Europa, ma l-Europa kif smajna dal-ħodu miex imħejjija fuq seq waħda u eh, l-attentati li kena, ġviri, emżon iktar minn qabel solidarieta u l-kozjoni. U dim realtà bħal din għanna trattati eh, li jiprovdunna għanna sħiħa ta' mm, opportunitajiet li għadhom mux eh, sfruttati u proċeduri li jridu jużaw, jintużaw biex intejbu il-politika tagħna u biex l-Ewropa tissaħħaħ internament u esternalment il-komitat eh, tagħna ħa il-pożizzjoni illi eh, Iva vera, forsi eh, permess ta' tibdiliet speċifiċi trattati jieġu mibdula imma prezentament maħni xedin f'din situazzjoni. Jekk nirrenegozjaw trattati issa niftħu l-kaxxa ta' Pandora partikolarment bħalissa meta memx rieda politika amministrativa biex namlu dana. Allura rridu naraw naqra it-trattati preżenti x'joffru. Nifokaw fuq proposti biex jiġu fokat il-ħames klawżoli orizzontali tat-TF iju e eh, għannes 8 sa 12 inklużi eh, fil-futur dawn il-klawzi li għandhom jiġu użati iktar biex tiġi promossa interkonnettività bejn il-politika Ewropej eh, kif ukoll iktar accountability lejn iċ-ċittadini Ewropej. Barra minn hekk fokus fuq l-Energy Union, l-Istrateġija Ewropa 2020, il-Karta Ewropea tal-Drittijiet Fundamentali, l-Istrateġiji Makroekonomiċi Ewropej u l-bżonn ta' riforma ta' risorsi propji ta' l-Unjoni hemm ukoll bżonn ta' tisħiħ ta' żona euro u biex nikkompletaw li MU. Importanti eh, li il-finalizzazzjoni ta' li e MU eh, tinkludi fil-forma ħarija tagħha eh, pilastru finanzjarju ekonomiku ma' wkoll pilastru soċjali u aħna fil-Kumitat Ekonomiku Soċjali ħriġna b'inizjattiva propja fuq din fuq dan il-punt eh, partikolari eh, il-dokument Eko 306 illi jafoka fuq l-aspet soċjali u politiku ta' l imu Fl-axħar mux l-inqas, eh, aħna nifokaw u kol fuq implementazzjoni iktar effettiva ta' Euro ta' tmexja Ewropea li tkun iktar partiċipatorja, li tifok iktar fuq is-solidarjetà, tkun inklusiva, mhux biss favur implementazzjoni aħjar ta' artiklu 11 ta' Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ma' wkoll il-induru lejn metodi iktar Ewropej bit-mexija u rwol mizjut tal-Parlament Ewropew partikolarment eh, rigward il-gvernanza Ewropea. Importanti illi ikun hemm eh, gvernanza orizontali u vertikali bejn il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. F'dan il-kuntest aħna nixtiequ li jiġi inkluż b'mod espliċitu ir-rwol tagħna fl-implementazzjoni ta' artiklu 11 ta' TFU u biex ir-rwol istituzzjonali tagħna jiġi konsiderat f'kull reviżjoni ta' kull ftehim interistituzzjonali għar regolamentazzjoni aħjar fl-Unjoni partikolarment eh, nixtieqna billi ngħid li meta naraw eh, is-sitwazzjoni esterna tant instabli, naħseb li konvenzjoni interna tagħna għandha tistaħħaħ u għanna nifmu illi aħna istaxħu mhux billi nibnu l-frontieri bejn l-istati membri tagħna. Nixtieq eh, li kunx tkun il-vizjoni tagħna ħadd la l-istituzzjonijiet Ewropew laqqas l-istati membri, laqqas is-soċjetà ċivili ħadd ħadd ma jista' jiġbet eh, il-ħabel waħdu. Ejja nimxu l-qoddim imma ejja nisfruttaw dak li diġana. Grazzi, grazzi li l-Kumitat tħejja tal-opinjoni tagħhom ma wkoll tal-li rispettajtu il-ħin. Issa nixtieq ngħaddi u niftaħ il-kelma rappreżentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll ta' kollha membri tal-Parlament Ewropew. Nixtieq nibda Lord Boswell. Grazzi, Senjor President, nixtieq nibda billi nifraħ lilek u l-kumitat tiegħek tal-organizzajt din il-laqgħa importanti għall-evoluzzjoni tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Dan il-Kumitat Interparlamentari ħares ħares din il laqqa kif ħajtejjeb dialogu bejn il-Parlamenti Nazzjonali u dak Ewropew u għatassew faqtu u jekk l-Unjoni u jekk Renjunit Unit tibqa ċertament il-Parlament Westminster u l-Assemblea Nazzjonali kollha l-oħra ċertament li jkun l esti biex jaħdmu mill-qrib mal-Parlament Ewropew u dan iġibni għal-qalba tal-intervent. Naħseb li relazzjoni bejn il-Parlament Nazzjonali fuq naħa u il-Parlament Ewropew fuq l-oħra m'għandux jiexekkel minn punti eh, mhux ta' importanza. Nixtieq nsemmi eh, tħassib tiegħi fuq eh, punt partikolari litra tijaj tqasmet li kulħadd ġviri taf fuq xħan nitkellem l-lan ta' din il laqgħa tista' tappella likom eh, illum eh, fuq eh, il-seta ta', ta regolamentazzjoni tal-istati ta membri dan jista' jsir iktar f'din il-forma milli forma mm, forma oħra. Dan ċertament però jikkawża problemi għalina u partikolarment fil kuntest tan negozjati li hemm għaddejjien per eżempju fuq regolament l għaddej bejn il-kolleġislaturi imma wkoll fuq id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament. Dawn probabbilment jitfaċċaw ukoll fil-regolament Eurojust il-ġdid. Il-formulazzjoni ta' dokument ta' ħidma tal-AFCO it-tip ehm, tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea billi nibnu fuq trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, mm, partikolarment eh, f'artikli 9 u 10, nixtieq inkun naf naqra eżattament eh, bil-frażi li mhux ħajkun hemm eh, entitajiet konġunti parlamentari. Nixtieq ngħid xi tħassib tiegħi skont li skont il-Kostituzzjoni ta' Renju Unit hemm ċertu kwestjonijiet li internament eh, ma jistgħux ikunu eh, ċari imma huwa ċari li l-Parlament ta' Westminster huwa sovran il-proċedimenti tiegħu mhumiex regolati mill leġislazzjoni jew nkella sottomessi għal reviżjoni tal-qrati. Dan huwa prinċipju fondamentali tal-Kostituzzjoni eh, tagħna il-parlament tagħna allura ma jistax jiġi sottomessa leġislazzjoni Ewropea u vedu tim mill qorti Ewropea tal-Ġustizzja li eh, l-kompetenza jaqaw ehm, fuq kustonijiet Ewropej, per eżempju eh, l-iskrutinju tal- tar-wol u tal-aġir tal-entitajiet tal-Unjoni. Naħseb li eh, aħjar minn flok noqodu ehm, nimponu daw l-affarijiet narixxu mod ieħor hemm l-artiklu 4.2 li jitfa jitfa dmir biex l-istrutturi tal-Unjoni ma interferux ma dawk nazzjonali jena naħseb li hemm oħrajn li jinsabu f'sitwazzjoni simili u interessat li nisma oħrajn x'għandhom xi jgħidu. Nixtieq nżid u ntenni, Senjor President, li tħassib tagħna huma limitati għal proċess fejn ċertu eh, arranġamenti ta' skrutinji parlamentari jiġu eh, irranġati eh, aħna fil-prinċipju manna xejn kontra, anzi kontenti li l-leġislazzjoni Ewropea taħseb għal kooperazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u dak Ewropew. Sempliċement imma rridu nifokaw unżommu nżommu mal-kooperazzjoni, imbagħad id-dettalji jiġu maqbula in barra il-qafas istituzzjonali Ewropew. Naseb fl-axar mill-axar dan jorbot ma leġislazzjoni li għanna fuq il-kooperazzjoni parlamentari. Din hija xi ħaġa li titiġi maqbula bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament Internazzjonali iktar milli bejn il koleġislaturi fejn il-Parlamenti Nazzjonali huma esklużi. Aħna rridu illi l-kooperazzjoni illi li qed nitlab għalija ikollha il-bażi tajba biex isseħħa. Jiena ħares bil-qudiem biex inkomplu naħdmu mill-qrib mal-Parlament Ewropew u tassew nittama illi eh, skontru mhux meħtieġ illi jmur kontra l-kooperazzjoni interparlamentari jiġi evitat. Grazzi. Naddu għal kellem għal jmiss. Grazzi, Sinora President. Pal dejjem jena nitkellem bl-Olandis. Etenara li għana l-interpretazzjoni. Naħseb hija xi ħaġa ta' sew sabiħa li aħna qegħdin miġbura hawnhekk nixtieq nitkellem għan-nom tas-Senat. Meta nħarsu lejn ehm, il-kwestjoni tal-lum naħseb li din hija xi ħaġa li inni naħdem eh, fuq għal ħafna snin, jiena kont membru tal-Parlament għal 25 sena, u l-Parlament Ewropew flimkien mal-Parlament Nazzjonali jridu jaħdmu biex id-demokrazija tinżam taħt kontroll u dan ċertament jitlob illi jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib. Jiena tajda qatajn lejn id-dokumenti li għandna qudiemna u rajt illi fid-dokument ta' ħidma hemm bosta proposti għal titjib illi eh, nistaw n-implementaw minnajr ma jkunem tibdil fit-trattat. U eh, naħseb illi iktar attenzjoni trid tinata fl-użu aħjar tal-mekkanizmu tal-karta safra. Ħaniħu tal-inqas l-eżempju tal-parlamentana illi mhux dejjem ikun kontent eh, bleżitu ta' negozjati. Nista' nireferikom per eżempju għal kustjoni tal-prosekutur pubbliku Ewropew. Hemm referenza fid-dokument li l-Kunsill irid jaħdem mod iktar trasparenti jew dan ċertament japplika għal parlament. Jiena rajt u għandi bħala esperjenza tiegħi bħala parti minn dan il-Parlament jekk ikun hemm l-ewwel qari allura hemm x'aktar prospetti biex biex kontributi ikunu tassew limitati allura rridu noqogħdu attenti naħseb illi eh, dan kollu nistaw naħdmu fuq u minna nqodu eh, naqilbu ta' taħt fuq it-trattati. Eh, jiena nixtieq nipproponi li l-Presidenza tal-Kunsill u tal-Kummissjoni jitlaqgħu flimkien mm, u ma nafx ma nafx però ċertu proposti ma nafx kif se jaħdmu nixtieq li dawk responsabbli għad fasil ta' dokument eh, jiċċaraw li ftit l-idejat. Issa, smajna mm, li jessi eh, u l-Kumitat ta' Reġuni eh, li huma msemmija hawnhekk eh, qabel ma kont membru tal-Parlament Ewropew jiena kelli ċans li n-esperienza mm, għaw parlament parlament tal-Andis u nixxeqnejt li memx leġislazzjoni adottata mingħajr ma nisimgħu x'għandu xi jgħid il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropej Ewropew u il-Kumitat ta' Reġuni. Imma staw koll għal dawn iż-żewġ entitajiet illi jaraw illi il-proċeduri eżistenti ma jkunux paralleli għal proċeduri tal-Parlament Ewropew. Irridu naraw ġifiri kif dawn iż-żewġ entitajiet ittejbu il-mod kif jaħdmu u anke forsi it-tempistika ta' l-affarijiet naħseb rridu nwieġbu għal dawn il-punti. Nittamaw illi għan nofsena kon iktar ċans illi nidħlu fid-dettal fuq dawn il-punti. Jek jġobkom kollegi, provaw rispettaw regole ta' tlet minuti jekk jirrobkom, ħajkolkom sinjal li ma tlet minuti tiefu. Iva, grazie Signor Presidente, jena naqbel bisħiħ ma dak li qalu eh, signora Bresso Sur Brook, il-korrapporter, safu eh, l-opportunitajiet li jridu eh, jieħdu il-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali. Ħankun tassew konkret, issa ilu in-snin eh, li jiena kun prezenti hawnhekk bħala MP jew kella bħala membru tal-Parlament tiegħi u dejjem nagħmlu l-istess kummenti. Eżempju eh, ċar, eh, per eżempju bħala rappreżentant tal-Awla tad Deputati tal-Lussemburgu, pajjiż li naf tajjeb, tkellmu dwar il-kontroll demokratiku u ir-rwol ta' xprun li aħna nistaw nilabu fid-dawl tal-kompetenza maqsuma. Eżempju, eżempju ċar, il-fond ta' il-fond ta' tal-izvilup nafu illi il-parlament jikkontrolla biss parti mill-investiment għal dan il-fond ta' investiment Ewropew imma imbagħad eh, nafu illi l-entità eżekuttiva hija l-Kummissjoni. U allura fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jifhem eh, min qed jikkontrolla xiex. Naseb illi din hija xi ħaġa li rridu nikkonsidraw u nirrevedu kull sena. Barra minn hekk mit-Trattat tal-Lisbona law rajna li l-politiki fuq livell nazzjonali Ewropej meta nitkellmu dwar il-kooperazzjoni eh, għall-iżvilupp dawn iridu jkunu iktar koordinati eh, u iktar koerenti. Issa min qed jieħu ħsieb dan? Ma nafx. Il-proposta tiegħi hija li jkun hemm żewġ tliet minn nies illi minnaħa tagħna mm, Żewġ rappresentanti minn ħatar parlament Ewropew u tnejn mill-Parlamenti Nazzjonali jaqblu fuq metodu kif ħajaqbdu din is-sitwazzjoni fidew u jaraw naqraġ deċiżjoni politika trid toħroġ minn dawn <laughs> id disa għoxrin entitajiet ġiviri 28 parlamenti nazjonali u il-Parlament Ewropew. Nasib jena għandu jkollna il-kelma ta' xinejdu fuq dil kwestjoni illa li għandhom eh, missjoni ta' xprun għandhom ruol labu fi sistema ta' teħita deċizjoni eh. dak eh, li nishtiq ngħid li l-Parlament Ewropew jieħu inizjattiva Sinera Bressa Sur Brock partikolarment fuq oqsma illi tassew ma għawx taħt il-kontroll tal-parlament li jiex l-eżempju li semmejt, eh, irrit eh, jieħu in konsiderazzjoni l-karattru barok biex hekk eh, komplikat immens ehm, tal-mod kif aħna anke naħdmu pereżempju bħala unjoni mal-pajjiżi terzi. Jiena nixtieq ngħid li dak li suġġerejt ma jmur kontra l-ebda dispożizzjoni ta' trattat li hemm fis-seħħ. Grazzi ħafna Charles u sar minas l-deka mill-Litwanja. Grazzi, eżis eh, kollegi, eżis eh, ħbieb, għalija ta' sew diffiċ li nitkellem il-Franċis allura ħan nitkellem bil-Litwin. Grazzi. Bosta membri tal-Parlamenti Nazjonali jishtiqu għandhom jirru mesmu eh, dialogu politiku fl-imkien mal-Kommissjoni mhuwiex biżejjed dan id-dialogu għana nestenduħ, irridu naraw naqra, modi ġodda kif nistaw namlu dan, jkun hemm iktar parteċipazzjoni attiva, partikolarment fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell ta' Unjoni. U dan kollu jista' jsir fuq jisir trattati, rridu naraw naqra x'direzzjonijiet politiċi ġodda ħanieħdu issa. Irridu nespandu dialogu ehm, politiku eh, tieni rridu niżviluppaw dialogu politiku mal bejn il-parlamenti nazzjonali u il-Parlament Ewropew. Xirrit ngħid meta nitkellem dwar dialogu eh, multilaterali dan jirbor fih il-Parlamenti kollha eh, flimkien mal-Kummissjoni waħda mill-idejat li aħna proponejna u li nistaw n-implementaw u li xtaqna nimplementaw taħt il-Presidenza tagħna l fl-2013 nitkellem dwar il-konklużjonijiet eh, li ġew adottati fil-laqa tal-kellima tal-parlamenti tal-speakers anzi tal-parlamenti aħna batna dan lill-Parlament Ewropew kif ukoll lill-Kummissjoni lill-Kunsill il-konklużjonijiet li ħarġu taħt il-presidenza Litwera huma espressjoni ta' l-opinjoni kollettiva tal-parlamenti nazzjonali kollha. Opinjoni importanti biex jittieħdu deċiżjonijiet fuq inizjattivi politiċi fuq livell Ewropew. Titkellem ġifiri dwar il-proposti li toħroġ bjom il-Kommissjoni u li jiġu mbagħad diskussi mill-kolleġislaturi. Nkun kontent kieku jkonna din il-laqa ta' rappresentanti eh, mill-Kommissjoni u minn parlamenti nazzjonali. Nixtieq li ikun hemm dokument li jikteb illi jistipula dan bil-miktub naf li din mhijiex xi ħaġa faċli imma rridu tassew inħabbirku biex ikun hemm iktar avvenimenti parlamentari rrid ikonna tassew kwalità ġdida ta' kooperazzjoni parlamentari. L-iżvilupp ta' dan il-mekkanizmu multilaterali naħseb jiena jista' jibbenefika ħafna mill-mekkaniżmu tal-karta l-ħadra. Rridu nesperimentaw dan il-mekkaniżmu naħseb li kazak eh, u mekkaniżmu tajjeb biex nagħmlu dan. Diġà provajni u kien tentativ eh, b'suċċess Naħseb eh, jien aħna maħniex għedin hawnhekk biex eh, nikkompetu mal-Kummissjoni fil-Qasam Leġislattiv. L-idea tagħna bħala Parlamenti Nazzjonali hija illi ninkoraġixxu u naraw illi il-Kummissjoni tista' tifhem eżattament x'inhu ma l-istennijiet tagħna bħala Stati Membri. Dak kollox, grazzi. Grazzi, issa mill-Assemblea mm, kbira sur Kuċkan. Grazzi ħafna. L-għenet eh, nishtiq nir-ingrazzja eh, il-Komitat EFCO li l-ek president tal-li jistedentuna unek għal din il-laqa, laqa ta' sew faqta. Nemnu illi il-Parlament Ewropew mhux biss għandu jaħdem mal-Parlament Nazzjonali tal-Istati Membri ma' wkoll ma' dawk tal-pajjiżi kandidati. Għalhekk tassew kuntenti illi ninsabu hawnhekk magħkom. Nixtieq ukoll li Turkija tkun mistiedna għal laqgħat simili għal-għanijiet konsultattivi. Nishtiq u koll nqajjem numru ta' punti illa liex l-Unjoni Ewropea qed taffaċċja sfidi ġodda u biex taffaċċja dawn l-sfidi ġodda aħna imsiħeb importanti, partikolarmenti fuq l-avvenimenti reċenti ta' sigurta, il-ġestjoni ehm, tal-migranti kif ukoll ir kontra t-terrorizmu. Naħseb illi dan kollha jiddependi fuq żewġ kustinijiet. L-ewwel hemm il-kustinijiet interni nafu li għanna l-Unjoni iktar minn 500 miljon ruħ, interessi differenti, sem ta' gruppi differenti li varja, ma li kollu ma' importanti simi biex l-Unjoni tibqa' ħajja, mbagħad hemm il-kussjonijiet esterni li eh, qed jitilgħu iktar fuq ta' qudiem fuq l-aġenda. Nixtieq nfakkarkom eh, illi aħna nikkundannaw eh, l-avvenimenti traġiċi anki aħna f'Ottubru affaċċajna xi ħaġa simili iktar minn mitruħ ħallew ħajjithom f'Ankara u anke f'Bejrut nies affaċċjaw eh, din it-tedida komuni eh, biex nindirizzaw eh, din it-tedida komuni naħseb li rridu naħdmu iktar it-fit fl-imkien u dan ċertament jawgura aħjar għal din dan is-sens ta' kooperazzjoni reġjonali. Fil-fema tiegħi l-Ewropa elbet ċertu kwistjonijiet billi approfondiet ir-relazzjonijiet tagħha ma wkoll grazzi għad kabbir u aħna nixtiequ illi mhux biss ikun hemm l-appoġġ tal- Parlamenti Nazzjonali ma wkoll anke tal-Parlament Ewropew biex it-Turkija tkompli mixja l-qoddim bit-taħdidiet ta' negozjati għal sħubija fl-ewwel ta' Novembru kien hemm l-elezzjonijiet u l-gvern il-ġdid qed jitfa' l-enerġija kollha tiegħu biex kemm jista' jkun ħaffef il-proċess ta' sobija se pasa l żmien illi wieħed ħares lejn dawn l-aspetti b'mod iktar kostruttiv. Issa mill-SND mill-Parlament Ewropew. Grazie ħafna Presidente, Zis, kollegi, aħna għanna koll responsabilta l-integrazzjoni Ewropea, l-koll kem aħna bil-mod tagħna fuq il-livell li aħna naħdmu fuq, u għalhekk huwa tajjeb li r-rappreżentanti ta' ċittadini Ewropej qegħdin jiltaqgħu minħabba li aħna għandna responsabilta partikolari li qed nistabilixxu r-regoli għal 550 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq ukoll ngħid li l-Unjoni Ewropea tinsab f'mument kritiku ħafna naħseb ukoll illi l-Ewropa tittoqgħod attenta li ma titfarrakx bosta partijiet differenti. Aħna l birax konna f'Londra u naħseb li dak li kien diskuss hemmhekk verament iħassibni minħabba li mhux qed jissedin nitkellmu fuq il-poriklu illi konna Ewropa bazzata fuq livelli differenti, ġifiri li kunem hemm min hemm min ikun fuq l-ewwel livell u jkun qed jaġġel ħafna u hemm min fuq it-tieni livell. Iżda din nitkellmu fuq kwistjoni ta' cherry picking, kulħadd jażel dak li jogħġbu l-iktar. Iżda jien naħseb dan tip ta' spiritu jista' jkissirna u jifridna iktar u mhux jaqadna u aħna naħsbu li fi kriżi tar refuġjati, speċjalment saret isiru dan attakki terroristiċi aħna nindunaw kemm l-Ewropa kulħadd fl-Ewropa kulħadd għandu bżonn lil xulxin. Jien naħseb irridu noqogħdu attenti wkoll illi ma nippruvawx illi nabbandunaw il-proċess komunitarju minn flok ikun hemm iktar miżuri nazzjonali dawn huma ħafna inqas trasparenti u inqas demokratiċi jiena naħseb dawn l ftehim bilaterali u separati hemm inqas nies li huma msieħba fihom. Issa dwar il-kwistjoni dwar kif il-parlamenti nazzjonali qegħdin jitlu f'dawn kollu. Ria Omen qalet li aħna maħniex qegħdin naħdmu b'mod sinkronizzat, kulħadd jaħdem veloċità differenti fuq is-suġġetti u fil-fatt għandna din l-idea li konna ġimgħa tal-parlamenti jew summit tal-Parlament ħalli bekk il-grupp ta' ħidma tal-Kummissjoni jkun diskus bejnietna naħseb li forsi dan jista' jirrappreżenta pass il qudiem jekk wieħed ikun jista' jagħmel dan kollu wkoll b'sintonija wkoll fl-istess eh, fl-istess ħin dan jista' jipprovdi iktar informazzjoni siwja minn dan id-dibattitu. Il-karta s-safra kien strument u jiena naħseb illi kien strument iktar ta', ta diviża jizna provajna nipproteġu li nafusna minn xi ħaġa u jina naħseb illi din tissir eh, sistema iktar effettiva, pero jiena ħdimt ħafna fil-kowza, kurajt li ħafna nies kienu jippruvaw jitolbu appoġġ għal affarijiet li jħasbuhom. Jina naħseb iżda illi issa għanna l-sistema tal-karta l-ħadra li hija proposta naħseb illi din hija l-politika Ewropea meta nħarsu li mill lat pożittiv. Irridu ndiskutu dan kollu naħseb illi fil-fatt il-Kummissjoni kellha monopolju hawnhekk l-inizjattiva esklusiva ta' li tieħu inizjattiva leġislattiva Jina naħseb illi dan iżda għandu l-vantaġġ illi wieħed ikun jista' jitkellem mod pożittiv fuq l-aqda Ewropea u mhux dejjem nissuspettaw u nibżaw illi hemm xi ħaġa li ħadd falli u li wieħed għandu approċċ negattiv. Allura jkolli ngħid li ma tantx jiena kuntent bis-sistema tal-karta l ħamra Grazzi. Issa mill-Kamra ta' Deputati ta' Romanija. Grazie ħafna, Senjora President, u nishtiq nifraħlek għall-organizzazzjoni ta' din l-għata sew importanti, l-għata sew fuqta, kulli najt. ċertament, għaddejjien eh, minn zmin ta' ħafna avvenimenti, minn zmin fejn eh, qed nisimgħu ħafna fuq l-Unjoni anki fuq livell internazzjonali. Wara l-attakki ta' Pariġi qed naraw eh, diversi krizi li biex ngħidlek eh, qed jorbtu ma' xejn l-ewwel kena kriżi finanzjarja, mbagħad il-kriżi eh, migratorja, il-kriżi tal-Greċja, il-kriżi fl-Ukrajna, tal-Vant, eh, il-kwestjoni tal-gwerra ċivili fis-Sirja, kustjoni tal-migrazzjoni illegali, mbagħad l-attakki terroristiċi. Għasab dawn jitolbu biex ikun tweġibiet komuni d-dim l-isfidi illi għanna għoddimna. Il-Konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea il-reprezentat trattat wara snin ta' trattati u negozjati irnexxinna nikkonvinċu diversi ċittadini Ewropej illi l-Unjoni Ewropea hija responsabbli għal fallimenti kollha biex eh, biex ikun hemm mm, biex kollox jiġi blokkat nasab li t-trattat. Eh, kull trattata l iktar Ewropa ma nafx kemm jista' javvanza meta nafu li hemm ħafna reticenza li qed tikber fl-istati membri. naħseb li l-avvenimenti ċertament eh, menux biex eh, ikun hemm iktar Ewropa wkoll. Eh, u l-fatt li ma tantx ħabirket biex tieħu azzjoni għajmu id-dubju fuq leġitimità u accountability bħal pereżempju kif ġara fil-kriżi finanzjarja. Il-fatt li nqarbu l-Unjoni għannisa hija aktar u aktar importanti. jrid ikollna unjoni pragmatika li tindirizza l-sfidi li għanna u Il-Parlament Ewropew propona illi kull tibdil fi trattat ġejjeni irrit kemm jista' jkun jgħin l-integrazzjoni biex bekk titħares ukoll l-Unjoni. Aħna nittamaw illi azzjonijiet integratorji futuri jittieħdu permezz ta' rieda politika b'mod eh, strutturat imma wkoll billi eh, inħabirku nħaffu eh, bixol. Issa fuq it-talbiet li kien reċentament fuq is-sospensjoni ta' Schengen anke wkoll wara l-attakki li kien hemm ftit jimilu jiena m'iniex ħanoqgħod nidħol fi detal mhux ħanoqgħod ngħid kemm kien inġust għalina li nidħlu fix-Schengen fuq ukoll għall Bulgarija meta aħna membri de facto mill-2010 u għet niddefendu eh, it-tieni l-ikbar frontiera esterna Ewropea u skont l-aħħar rapport ta' Frontex ta' tajjeb. Ġifiri, aħna kull ġurnata qed nofru sigurta u stabilita għal-reġjun ta' sew fraġli sigurta għal kull ċittadin Ewropew fl-ħar mill-ħar. Nixtieq nisħaq il-Schengen u għet mill-ikbar eżempji ta' suċċess ta' iktar kooperazzjoni Ewropea. Lekka aħna napoġġaw illi Schengen ki għandu jieġem ħares illa li jiex fil-femma tagħna l-Unjoni Ewropea m'għandix twieġeb għal teddidiet ta' sigurta billi tillimita l-libertà tal-ħelsien. Rridu riformi fl-Ewropa, ma rridu nibqgħu konsistenti mal-valuri u l-prinċipji li sissa dejjem kienu fuq ta' qudiem kostruzzjoni Ewropea. Allura jiena par ta' remena nixtieq nkompli nisħaq fuq iktar integrazzjoni Ewropea u li jkun hemm qafas interistituzzjonali li ħares il-trattament non diskriminatorju ta' kull komunità u jappoġġa kull valur u prinċipju. Kif ukoll eh, li jkun hemm streamlining ta' liġijiet. Nittama u li wara dajn il-krizi l-Unja Ewropea toħroġ iktar imsaħħa u illi jkun hemm trattament iktar ġust eh, għal istati membri għalhekk aħna qed nitolbu b'mod qawwi ejja nħorġu minn din il-kriżi iktar qawwija mhux iktar diviża. Grazzi. From Italy, from Kamera dei Deputati, eh, Andrea. Grazzi, issa Andrea Matteotti. Grazzi, jena kon ixti nir-ingrazzja għal dan iċ-ċans u għal din id-diskussjoni. Naseb dinja xaħġa li rritu kon iktar u iktar f'terminu ta' dialogi, ta' dialogu bejn il-Parlament Ewropew u dawk nazjonali kif qalu bosta kollegi tijaj nasebet nafaċaw moment diffiċli iktar eh, minn oħrajn għaliex vera kien hemm kriżi finanzjarja, kriżi oħra, ma hawnhekk qed hemm summa kriżi li ehm, tattakka il-valuri fundamentali eh, ta' l-Unjoni u tal-kontinent tagħna. Importanti li l-Unjoni allura aktar minn qata' tilab rwol ewlieni. Jena naqbel ħafna ma dak il qal is-sor Angel, ġifieri kwestjonijiet ta' demokratija u n-nuqqas taħħa ħafna drabi nisa tavalutawa, ħafna drabi hemm distak li jeżisti bejn l-istituzzjonijiet u ċ-ċittadini Ewropej u il parlamenti nazzjonali. L-esperjenza tiegħi fil-parlament hija li l-attenzjoni tal-parlamenti nazzjonali kif ukoll tal-istampa u ta' ċittadini għal proċess leġislattiv u ta' teħita deċiżjoni hawnhekk f'din eh, l-istituzzjoni ħafna drabi eh, mumiex adekwati ma jirriflettux l-importanza ta' dak li qed diskutu Ħafna drabi diskussjoni tiġi konsiderata bħala xi ħaġa eh, bejn il-pajjiż u l-Ewropa iktar milli jkun hemm fokus fuq l-aspetti politiċi li jolqtu il-ħajjiet tan-nies ħafna mill-leġizlazzjoni li aħna għandna fil-pajjiżi tagħna probabbilment ġejjin mill-Ewropa, imma din il perċessjoni ħafna drabi mhijiex meqjusa bħala proċess maqsum bejn l-awtoritajiet nazzjonali u dawk Ewropej. Ħafna drabi eċeta dejn ma jidħlu imkiem u dan ħafna drabi jirrifletti relazzjoni li aħna naħabtu biex maħħa meta nafaċċjaw ċittadini. Fit-tibdilijiet eh, għall-istituzzjonijiet u fil relazzjonijiet interistituzzjonali jieħraġ mod punt importanti fir-rapporti ta' surbrok u ta' Senjura Bresson. Punt importanti ma tantx eh, ġiċċarat jaffu eh, il-prezenza fizika tal-istituzzjonijiet ehm, partikolarment tal-Kommissjoni fiħdan il-Parlamenti Nazzjonali naf illi sorti Timmermans għal illi għajkun hemm iktar preżenza f'din f'din l-awla u kif ukoll mal-Parlamenti Nazzjonali. Importanti li jkun hemm relazzjoni vera u li jkun hemm okkażjonijiet bħal dawn illi jiġu segwiti eh, testi leġislattivi konkreti. Importanti li naħdmu fuq din il-perċezzjoni biex ma tibqax waħda dajfa biex ma narawx l-Ewropa bħala xi ħaġa distanti. U importanti li naraw illi, u din hija deċiżjoni politika, illi il-gvernijiet tagħna jiġu involuti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 ma l-istqarrija li saret li minn mindu daħlet daħal fis seħet trattat tal-Lisbona aħna ma konniex kapaċi nizzaw il-possibiltajiet kollha li qed joffrinna dan it-trattat. U għalhekk issa aħna kuntenti ħafna u favur il-fatt li rridu naħsbu fuq dawn l-affarijiet flimkien ħalli l-proċeduri nagħmluhom aħjar. U importanti wkoll li naħdmu fuq is-soluzzjonijiet li huma possibbli, soluzzjonijiet illi ma jeħtiġux il-bidla ta' trattat, kif qal is-Sur Brock. Il-grupp ta' ħidma tal-Kosak fil-Lussemburgu li jifoka fuq dialogu msaħħaħ id-diskuta ħafna l-proċedura tal-karta l-ħadra u t-titjib tal-proċedura tal-karta s-safra. Kien hemm bosta suġġerimenti pożittivi fuq il-karta l-ħadra u l-karta s-safra. Hemm bosta stati membri illi ħadu impensa biex itejbu l-opportunitajiet illi għanna grazzi għal qafas legali li diġa qed fisseħ. Aħna rridu nagħtu iktar attenzjoni l-istrumenti li għanna nużaw maħjar, naraw li jaħdmu aħjar. U dan jista' jenna sabiex Mm naslu fejn il-kellima edin jippuntaw li din direzzjoni fil-fat. Nishtiq ngħid sinjuri li huma l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali li huma l-iktar qrib taċ-ċittadini huma l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali illi qegħdin fl-aħjar pożizzjoni illi jitrasmettu ir-rida tajba u x-xewqat tagħna tal-Parlament Ewropew li ċittadini. Ġifiri meta għawek fil-punt numru dissa, aħna għadin nistqarru illi għandu jkun hemm kooperazzjoni aħjar bejn il-kumitati ta' ħidma naħseb illi din hija xi ħaġa importanti ħafna din kooperazzjoni issa dwar il-programm ta' konverġenza. Ikolli ngħid illi għandna bżonn ta' inqas rekomendazzjonijiet fil speċifiċi għal kull pajjiż u meta tnitkellmu fuq l-immigrazzjoni il-politika ta' divisa għandha tkun imsaħħa. U dan jinkludi wkoll il-kooperazzjoni man NATO li din kooperazzjoni għandha tkun iktar viżibbli. Aħna rridu nibdlu l-politika tagħna wkoll fuq il-pajjiżi terzi li huma siguri. u dan id-dokument ta' ħidma huwa dokument illi jista' jwassal għal ċertu bidliet pożittivi mingħajr ma jbiddel it-trattat. Mbagħad bħala l-aħħar riżultat, il-riżultat aħħari fil-fatt għandna għandu dejjem ikun iktar Ewropa kif aħna xtaqna dejjem niksbu. Semmejna l-lista tal kelliema sa nixtieq nerġa' nistiden l-Mercedes sabiex it-tem dibattitu mbagħad minn Mark Angel. Grazzi ħafna sur President. Ma tantx għandi wisqin sabiex noqgħod nidħol fid-dettal u nitkellem b'mod speċifiku dwar il-kummenti kollha li smajna aħna ħadna nota ta' dawn il-kummenti kollha. U naturalment aħna żgur illi nistgħu nirringrazzjaw bil-qudiem lill-Parlamenti Nazzjonali li kieku jibatolna dokumenti u l-interventi tagħhom bil-miktub ħalli għana kun nistaw nqisu dak li qalu bil-kalma. Nixtieq ngħid ftit affarijiet fuq is-suġġett ewlieni tar-rapport tagħna il-fatt li aħna rridu nesploraw il-possibilitajiet li offrilna it-trattat tal-Lisbon naħseb kulħadd semmih dan il-punt, kulħadd qabel kemm dinja xi ħaġa meħtieġa napprezzaw illi intom taqblu, apparti minn hekk kien hemm kol ukoll sabiex aħna nidħlu fid dettar fuq ċertu suġġetti li hija xi ħaġa li aħna żgur li għamlu. Issa b'mod partikolari naħseb illi ħareġ bitċar f'dawn l-aħħar żmien xirwol importanti għandhom il-Parlamenti Nazzjonali fil-proċess sħiħ leġislattiv u politiku fl-Ewropa. Dan huwa punt importanti ħafna ma nistgħux indajfu naqsu l-importanza tiegħu jekk ħajkonna iktar għaqda politika fuq il-livell tal-kontinent Ewropew naħseb li rridu ndiskutu dan is-suġġett minħabba li hemm bosta reġuni differenti fl-Ewropa. U l-aħjar rapport bejn dawn il-livelli differenti leġislattivi ikunu aħjar. Ikunu jaħdmu aħjar flimkien il-Kumitat tar-Reġuni u l-esperjenza tiegħi naħseb illi verament hija l-qalbi minħabba li tmexxija fuq bosta livelli differenti multi-level governance hija xi ħaġa li tista' tippermettilna li aħna nkunu effiċjenti u effettivi fil-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet differenti kollha li jeżistu minkejja differenzi kulturali illi aħna għanna. Issa fuq il-kwistjoni ta' sistemi differenti tal-karta il-ħadra u l-karta is-safra aħna fl-imkien ma' sur blok għan ipruvaw nirriflettu skont il-possibilitajiet li joffrilna il trattat u naraw jekk għandu xikunem hemm ċertu aspetti iktar strutturati. Iżda naħseb illi fih dan it-Trattat ta' Lisbona għandna insibu proċedura illi bejn il-livelli differenti bejn il-Kunsill, Kunsill Ewropew, Parlament Ewropew, Parlamenti Nazzjonali kif bejn dawn l-organizmi kollha għanna nkunu nistgħu jkollna proċedura li tippermettilna nesperimentaw b'dan il-metodu li kien propost U dan il-metodu mhux ħan indirizzaw permezz tiegħu biss lill-Kummissjoni, iżda anke lill-Kunsill il-Parlament Ewropew stess. Nixtieq li nirringrazzja r-rappreżentant tal-Parlament Tork tal-li hawnhekk magħna għalina u importanti ħafna illi dawk illi bħalissa għaddejjin bil-proċedura ta' sħubija jkun jistgħu jibdew jipparteċipaw minn issa f'dawn il-diskussjonijiet. U jiena naħseb illi nistgħu nkomplu b'dan id-dialogu bejnietna u m'hemmx dubju illi sabiex nerbu il-problemi komuni, żgur li ħajkonna bżonn illi ikonna l-kontribuzzjoni minna ħatakom. Grazzi. Mark, kieġba, grazzi għafna danuta tal-li t-permetti li nitkellem fil-qossor jina nishtiqnejt illi aħna ma nix nmissu trattati, mux biss biex ma nerġawx niftħu diskussjoni kollha mill-bidu, iżda jina naħseb illi diġa għanna ħafna opportunitajiet fit trattat kif inhu palissa. U naħseb li Sinjura Bresso kif ukoll is-Sur Brock dak illi qalu ma tnejn għuna ħafna eżempji ta' ta' li ma tib opportunitajiet joffrinna dan it-trattat. Nixtieq ngħid xi ħaġa li ma semmejtix l-ewwel. Il-Kumitati Speċjalizzati tal-Parlament Ewropew għandhom kollom kooperazzjoni aħjar ma' parlamenti nazzjonali. U jiena nishtiq illi illi fil-parlamenti il-fatt illi fil-parlamenti nazzjonali, aħna dejjem nixtiequ li jkollna dan l-elit politiku, rridu naraw li kull membru tal-Parlament Nazzjonali għandu jkollu flimkien ma' dimensjoni lokali, reġjonali u nazzjonali anke din id-dimensjoni Ewropea. Dan huwa l-unika mod ta' kif aħna jista' jkollna kooperazzjoni aħjar mux biss biex noqogħdu noħolqu elit fiħdan il-Parlament Nazzjonali, sta' di kunem fil kooperazzjoni bejn kumitati differenti. Jiena verament napprezza l-idea ta' Charles Gerlens dwar il-fatt li rritu ikollna kooperazzjoni bejn dawk li fil-fatt huma responsabbli għal suġġetti fejn għandna kompetenza konġunta. U għankan napprezza ħafna il-proposta ta' Sur Lajnen li qal li rridu naħdmu fuq l-istess livell b'mod iktar sinkronizzat. U naħseb illi l-idea li forsi nistgħu niltaqgħu qabel meta joħroġ il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni ħalli nkun nistgħu nikkoordinaw il-ħidma tagħna u niddiskutu dan il-programm naħseb din hija idea tajba ħafna. Il-proċedura tal-karta tal-ħadra aħna dejjem konna nużaw jew il-kelma karta ħadra konna eh, nsejħula din is-sistema jew nkella dialogu politiku msaħħaħ. Aħna jekk tixtiequ nsejħula proċedura ta' dialogu msaħħaħ, naħseb li din hija dejja li aħna nistgħu nindrizzaw aħjar fuq il-livell Ewropew fuq livell nazzjonali għan simbat nistidnu li l-Parlament Ewropew li kollu konsultazzjoni fuq dan kollu U naħsbu li dan huwa mod ta' kif nistgħu navvanzaw. Dak hu għalmenu fil-fema tagħna, fil-fema tal-Kowzak. Qed nistgħu bil-ħerqa li nkomplu bid-dibattiti tagħna nkallu wara nofsinhar. Għandna nimxu b'dan il-mod flimkien. Nirringrazzja lil Danuta u kif ukoll il-membri kollha il-rappresentaw il-Kozak dan il-Parlament Ewropew, l-atmosfera fil-Kozak issa li għandna Kommissjoni ġdida u Parlament Ewropew ġdid, għanna atmosfera pożittiva ħafna u qed nistana bil-ħeqa li kolli okkażjoni nkompli naħdem magħkom fil ġejjeni Grazzi ħafna Marko nixtieq ngħid żewġ affarijiet qabel ma nieqfu għalli kell. Għalina huwa importanti ħafna u aħna nafu li għandna bosta pjattaformi li huma xi għal kooperazzjoni bejn parlamenti nazzjonali u parlament Ewropew. Issa permessa din il-laqa aħna qegħdin nistabilixxu pjattaforma wkoll li tista' tippermettilna illi niddiskutu kwistjonijiet li huma l-qalb il-kumitati tagħna li huma importanti għalina. Qed Nħu ħafna li intom ġejtu sabiex tipparteċipaw f'din id-diskussjoni naħseb li dan huwa l-ewwel pass li aħna nistgħu nieħdu. Nixtieq nsellwa ras lil Lord Boswell li aħna ħana aħna raw eżattament li konna follow-up tajba ħafna kemm li fuq livell politiku fuq kol fuq livell legali u mhux ħaskun itra li ħaninsewa fuq l-iskafef tal-Parlament Ewropew. Dissibuħ suppost il-restorant ma tkomx issibu problemi, erjat fil-ground floor. Grazzi.